prezentazzjoni ta' dan l-istudju li ġie prezentat f'dan il komitatu u proset ta' biċċa xogħol vera tajba li għamiltu. Naħseb li dan huwa studju komplut ħafna illi jistudja sew janalizza l-impatt li jista' jkollu l-ambjent diġitali dan il-qasam. U l-esperjenzi li għaddi minnhom kemm il-konsumaturi u xerreja online kif ukoll il bejja hemm ħafna fatturi li jistgħu jinfluwenzaw l-użu jew in-nuqqas tiegħu tal-internet biex jinxtraw ċertu prodotti u għalhekk naħseb illi din hija biċċa xogħol tajba li jagħmel dan il-kumitat sabiex tgħin lill parlament Ewropew jifhem aħjar is-suq online. Jiena kontent li qed nara l-ostakli li ġew identifikati u r rakkomandazzjonijiet li qed jagħti dan l istudju huma kważi biex ma ngħidx kollha identiċi għal dak li l-grupp ta' ħidma fuq il-kummerċ elettroniku ta' dan il-kumitat kien ippreżenta fl-Ġunju jew Lulju illi għadda. Il-koll għanna u dinna ċara ħafna xinu ma problemi li jeżistu u xistaw ikunu soluzzjonijiet neċessarji sabiex il-kummerċ elettroniku jisir dejjem aktar b'saħħtu fl-Ewropa fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn issa li nelbu dawn l-ostakli sabiex nippermettu evoluzzjoni u konsolidazzjoni naturali tal-suq intern digitali Ewropew. U jiena naħseb illi Danna ma jistax jisir fl-opinjoni tiegħi jekk ma jkunx qed jaħdem tajjeb il-kummerċ elettroniku. Hemm bżonn illi innidu dawn l-odda illi għedin niproponi għawnek għan negozji sabiex jippermettu l aktar aċċess għas-suq elettroniku. Għanna u koll opinjoni li ġiet ippreżentata f'Settembru tas-sena li għaddiet u fil-qafas tal-kummerċ elettroniku hawnhekk għan għadha mill-formoli li tista toħloq fiduċja fil-kummerċ elettroniku pan-Ewropew din it-trust mark naħseb tista' tkun dil-odda li semmejna ħafna drabi ġifimx biss logo għedin nejdu għawnek imma appoċ sħiħ ta' informazzjoni sistema tridimensjonali illi tinforma l-utejn li l-atturi kolla u l-utenti kolla tal kommerċ elettroniku. Kifet f'Ġunju jiena naħseb illi il-ħruġ mill-kriżi għandha għamla digitali dan huwa l-mezz kif nistgħu nelbu il-kriżi u dina hija ħaġa nerġa' ntennija illum. President. Naħseb illi grupp ta' ħidma fuq il-kummerċ elettroniku għandu jibqa' miftuħ u forsi għandu jkun ukoll is-sit fejn isseħ din id-diskussjoni miftuħa u ikonna skambju ta' opinjonijiet anke mal ma dawk li għamlu dan id-dokument daqshekk interessanti, grazzi. Iva, grazzi ħafna. Din hija ħaġa li ħan iddiskutuha mal-koordinaturi għadha dwar il-mandat futur, però Iva, suġġeriment interessanti, Sur Christian Enstrom li xtaq jitkellem ukoll. Grazzi, Iva, ħanamel kumment żgħar fuq il-beħ tal-prodotti digitali. Aħna kellna fi grupp kena grupp ta' ħidma fuq il-dritt tal-awtur li qed jiltaqa' regolament. U naħseb kien eżerċizzju utli ħafna fl-aħħar meħar wasalna l-istess riżultati aħna dwar il-kontenut digitali iva, possibbli nikkompetu aħna naraw per eżempju li fl-Iżvezja. It-tfal illum il-ġota li laqqas biss. Għadhom inizlu il-mużika legalment għaliex għandhom l-iPad u iktar faċli. Ġidina jaħbar tajba. U per eżempju kolna il-Kunsil in-house ta' Spotify li ġi fil-grupp tagħna dan jeżisti f'seba' stati membri, jixtiequ kieku jkunu f'27 stat membri ma dan se jiġri għax f'kull pajjiż individwali huma jkollhom jinnegozjaw ma' xi nofs tużan organizzazzjonijiet kbar Immaġina kieku jkollhom jagħmlu għadina 27 darba dinna sempliċement mhix fattibbli dil-ħaġa. Hemm ukoll nuqqas ta' trasparenza. Għax meta jinn jinnegozja ma' daw il-kumpaniji, u jaraw il-percentagġi u jadduhom kollha flimkien jispiċċaw ħafna iktar minn 100% ġifier m'hemmx trasparenza u ma jistgħu jagħmlu xejn dwarha. Għalhekk din hija l-problema, il-frammentazzjoni ta' dritt tal-awtur. U jekk il-Kummissjoni ma tagħmilx ħaġa dwarha din, allura ħanibqgħu fejn aħna. Jiena l-impressjoni tiegħi fil-fatti li l-Kummissjoni ma tagħmel xejn. Mhux ħajkun qegħdin jipproponi jipproponu ehm, dritt tal-awtur wieħed għall-Ewropa kollha. U jekk jagħmlu xi ħaġa ċertament kollox ħajkun tant imdajja fil-li xorta jispiċċa ma nkunu qisna minna xejn. Iva minna ħadd tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali wkoll wasalna l-istess konklużjonijiet dwar is-suq diġitali, però jekk il-Kummissjoni fil-fatt ma tkunx lesta li tagħmel xi ħaġa li tmur kontra l-stakeholders il-kbar u kumpaniji il-kbar li ma jixtiequ bidla ta' xejn għax ovvjament huma komdi Jekk il-Kummissjoni għalhekk mhijiex lesta li tagħmel xi ħaġa kontra dan kollu, ħanispiċċaw fl-istess sitwazzjoni li għadna llum. U l-unika aċċess għas-suq digitali Ewropew ikun dak pirata, grazzi. Kommentu li ħafna u relevanti wkoll. Din hija ħaġa li ħan u wkoll fil għata tal-koordinaturi biex noħorġu opinjoni dwar dan kollu għanna u koll donatu tweġiba għal il-paper ta' strategija mnaħda kommissjoni. Nasabut li li kwana daqxej kontest fil-fatna fil-sinjora la smi kommissjoni għadawnek, ma t tixtiq xtajt xaħġa biex twieġeb dak illi intqal. Ovvjament, intom u koll għandkom kopja ta' rapport tagħna. Forsi tista' t-traduċi jak nifsek kem ten. Grazzi, Sur President. Jina minn iġħan wieġeb b'mod speċifiku dwar id-dritt tal-awtur, sempliċiment xtaqt impoġi dan kollu fiħdan il-kuntest tax-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna fuq il-kummerċ elettroniku. Naħseb li dan l-istudju ehm, ġif f'mument tajjeb ħafna, fl-opinjoni tagħna ċadin naħdmu dwar komunikazzjoni issa fil-fatt dwar l-e-commerce u illi tidħol ukoll fiħdan il-servizzi soċjali ġifieri social networks ehm, u affarijiet oħrajn. Ġifi l-applikazzjoni ta' direttiva tal-e-commerce ħatkunu għadin ħatkun edha fl-annes, il-dokument li għadin naħdmu dwaru s-sawa ta' natura aktar politika. Aħna għadin nħejju t-weġiba tagħna xogħol qed isir fuq l-ostakli varji illi ġew identifikati fil-kas ta' kummerċ elettroniku. Naħseb illi l-problemi kollha li tqajmu jew mill-grupp ta' ħidma jew inkella fl-istudju huma ostakli li qegħdin jiġu studjati min-naħa tagħna. Ġifieri kux qegħdin nitkellmu dwar is-sistemi ta' riżoluzzjoni ta' li tiġi jekk hux nitkellmu dwar dritt tal-awtur, protezzjoni ta' data, ecc. dawn huma kollha suġġetti li qegħdin naħdmu fuqhom. Sabiex fl-istess ħin, Aħna nkunu nistgħu ntukom ukoll l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar is-suġġett u pjantazzjoni sabiex nkunu nistgħu nelbu dawn l-ostakli. Nittamaw li nkunu nistgħu nresqulkom dan id-dokument sal aħħar ta' din is-sena u bekk nkunu qegħdin intukom l-opportunità sabiex terġgħu tissoktaw dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Kuntenti ħafna li tinsab hawnhekk illum inti u kif. Għattilkom għandkom kopji tal-istudju kulħadd jista' jkollu kopja ta' dan l-istudju. Tistgħu tagħmlu kumment tal-aħħar fuq dan? is għadin ju huwa importanti. Hawnhekk għandna żvilupp ta' sistema ġdida ta' distribuzzjoni illi hija frammentata. Ħafna aktar minn swieq tradizzjonali u din hija paradoss fil-fatt. Għalhekk hemm bżonn ta' azzjoni sabiex inkunu nistgħu nimxu l qudiem Naħseb li l naqblu li għandek raġun dwar dan u għalhekk aħna konna qegħdin naħdmu fuq il-linji ta' politika tagħna hawnhekk u dan huwa każ ċar fejn il-Parlament u ċittadini li rappreżentaw aħna qegħdin jistennewna sabiex ngħinuhom u għalhekk l-appoġġ għawi fuq livell ta' politika tagħna l nistgħu nagħtu huwa kruċjali ħafna ningrazzjakom tal kontribut tagħkom din hija ħaġa li ħankomplu diskutu ma' Sur Arias grupp li qed jaħdem dwar dan hemm xi deċiżjonijiet li jridu dwar il-reazzjonijiet tagħna. Ħanaddu issa l-ewwel rapport ewlieni tagħna għal din is-sena. Li huwa l rapport ta' Sinjura McClarkin li huwa rapport ta' inizjattiva propja dwar id-direttiva tal-rikonoxximent tal-kwalifiki. Dini dan huwa qasam li kien ta' interess kbir għal dan il-Kumitat għal ħafna snin inna namlu ħafna xogħol fuq il-Kummissjoni wkoll qiegħda taħdem dwarha ħa toħroġ Green Paper u din hija l-opportunità tagħna sabiex fil-fatt Nħorġu bil-linji u l-għanin ta' politika li nishtiqu naħdmu dwarra mis-Sinjura McClarkin ħarġet rapport matul is-sajf u sa' tkun qed tippreżenta ħolna wara ħanaddi għal shadow rapporters li qegħdin fostna llum minix qed nara lis-Sinjura Legripa hawnhekk Min ħajt kellem għall pipi sur xwab min flok? Ma nafx kux ħajkonna rappresentant għall-IPP mela. Evan Jus dawnek nil-għalli l-Viċi-President għana s-sinja Bizoj Mishawnek laqas imma sur Kreutzmann Signor Turinen għadawnek l-għadwa tajba. U kif għazzu konsultantament s-sinja mi Mishawnek għax Sfortunatament kellha tirriżenja mill-Parlament. U naħseb għandna rappreżentant ukoll mill-Kummissjoni. Mela, bl-aktar tarf ħin ħanaddi għas-Sinjor McClarkin sabiex tippreżentanna r-rapport. Sinjor McClarkin. Thank you, Chairman, uh, and good morning, everyone. Bonġi li kulħadd, grazzi President, nispera l-kol kelkom vaganzi tajbin, skuza ruħi għal leħni il-lum għax maħnuqa naħseb għandi xi allerġija għal fatt li kelli nerġa' niġi naħdem hawnhekk ġol parlament ir-rapport ħareġ uh, matul din il-waqfa u nispera li jintom ikolkom ċans taqrawh u tassorbuh il-rapport uh, e, isemmi numru dokumenti li prezentati l-Kummissjoni fosthom evalwazzjoni wara um, e, stħarriċ u anka um, paper. Aħna uh, fil-fat konna misednin mill-kommissjoni u uh, fil-diskussjonijiet u jina nix ringressa l-kommissjoni tal-istedina taħħom. Uh, eh, anka uh, nix ringressa dawk illi enuni u jiena xtaqt indaħħal l-opinjonijiet ta' dawk kolla illi kienu interessati u nixtieq li din id-direttiva taħdem aħjar għal kulħadd dan dini opportunità li biex nifokaw fuq il-proposti tal-Komissjoni tal-ġejjini fil- il tajt ma ħafna professjonisti u kollegi u anka professjonisti edin jisennowna biex e, inwaslu inwaslu l-om e, dawn l-affarita xuma edin emek biex jitejbu l-ħajta ċittadini xie u li kunem e, uniku li jahdem u qafas il-jahdem. Eh, jixtiequ li jkun hemm streamlining tas sistema anka fi rigward tal-moviment tal ħaddima imma anka li jkun hemm sikurezza u kwalità fis-servizzi provduti. U anka li sistemi jkunu effettivi u implementati tajjeb. E, Mingħajr ma jkun hemm żieda fil-ispejjeż għall-amministrazzjoni. Għalhekk palissa eh, l-arfin eh, ta' din id-direttiva, l-arfin tal-kwalifiki eh, għandhom bżonn ġu aġġornati għax kien hemm innovazzjoni illi ma ġietx meqjusa u kien hemm kussonijiet oħra fil-bidliet ekonomiċi. Il-forniment tas servizzi huwa mod ta' kif ċittadini jistgħu jkunu attivi f'dan is-suq uniku u aħna għandna ninkoraġġixxu lill istati membri biex jirregolaw il-professjonisti biex eh, eh, ikunu jistaw jgħinu lil daw il-professjonisti jilħu l-anijiet eh, eh, tagħhom ta' din id-direttiva tal-2005 eh, biex bekk ikun hemm anka dan il-moviment tal-professjonisti u jkun hemm flessibilità fis-suq tax-xogħol u anka biex ikun hemm għarfien, proċeduri ta' għarfien trasparenti u komuni. U anka biex ikun hemm dan forniment ta' servizzi transkonfinali u anka ħarsin però tal-konsumatur u pazjenti. Wara l-konsultazzjoni mal-pubbliku, fil-fatt id-direttiva tista' tilħaq dawn l-anijiet. Il-sistema il għall-arfin hija waħda pragmatika uh, u um, kifini miktuba palissa tista' tħeffef il-proċess ta' arfin, però hemm xi eh, setturi fejn irid ikun hemm eh, bidliet fihom. Kien komplikat ħafna fid-direttiva tal-2005 e, e, e, u għalek pajizi ma irnexxillom ximplementaw il-solvit, per eżempju, sab nuqqassa sodisfazzjon u xi 20% tal-każijiet kellhom problemi għal-arfin tal-professjonijiet em u kol nuqqas ta' vizibilta għall-autoritajiet u nuqqas ta' arfin dwar li ma' dokumenti biħet irrit jiprezenta u nuqqas ta' informazzjoni minna ħata l-autoritajiet. Għalek, il-situazzjoni attwali eh, mhux mux qed tagħti sodisfazzjon eh, u qed toħloq nuqqas ta' fiduċja. Irridu aħna nippruvaw nistimulaw din il-fiduċja billi nuduhom li dispożizzjonijiet li hemm huma effiċjenti eh, permezz ta' teknoloġija għal komunikazzjoni u anka permezz tal-użu tal-contact points li għandhom ikunu aċċessibbli għal pubbliku għandhom jgħinu fl-aċċess anka għad dialogu. Il-Green Paper tal-Komissjoni eh, turi l-inizjattivi u anka l-aċċess għal dawn il-contact points u anka għal-lim autoritajiet għet irid kellem din hija xi ħaġa li jiena naqbel magħha nistaw inħarsu u kol lejn il-proċess ta' kif wieħed jista' eh, jimla l-applikazzjoni online li għandha tkun ukoll trasparenti. Irridu għalhekk aħna nikkonsolidaw il-riżorsi li tiġa għandna u anka ikonna portal eh, li tkun viżibbli u aċċessibbli biex bekk il-professjonisti u l-awtoritajiet eh, f'one stop shop ikollhom din il-faċilità mhux ikollhom E, jgħodu e, jgħaddu minn ħafna burokrazija. U koll xie miżuri li e, u ilom u antiki, u ilom antiki bit 30 sena. Issa il-Kummissjoni fil-Green Paper għalet illi tħoss li l-atti delegati huma biżejjed biex tiġi ġurnata jiġu ġurnati partijiet minn din id-direttiva fir rigward per eżempju tal-rekwiziti minimi. Irrit ikun hemm ukoll però monitoraġġ tajjeb ċertu oqsma ta' direttiva ingħataw attenzjoni e, fostom il-kard tal-professjonisti li qed issemma fil-Green Paper u anke xi pilot projects palissa. Il- kommissjoni għettejt li din il-kard ħat zid il-proċess ehm, tal-applikazzjoni u ħajkunem aktar eh, trasparenza. Il-rizultati tal-proġetti pilota ħajkunu ippubblikati aktar tar din is-sena. Però għad bastjonijiet fir rigward tal-viabilta, tal-fattibilta u ta' din il-kard tal-professjonisti. Għalek, għanna bżon eh, evalwazzjoni tal-impatt ta' din il-kard. Kwalinkwa kard li eh, wieħed ikollu bżon jagħmel għandha tkun waħda volontarja, għandha tkun volontarja u għandha tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti. Kwalinkwa kard titkun marbuta ma sistema elettronika palma hija la jemmaj fejn hemm sigurta tad-data. Jiena naħseb li dan huwa odda importanti ħafna l-iskambju ta' informazzjoni u r-reviżjoni ta' din għandha tinkludi titjib fl-IMI Huwa importanti li wieħed identifika każijiet fejn kien hemm eh, l-affarijiet mhux magħmulin eh, tajjeb u eh, dan speċjalment fir-rigward tal-professjonisti tas-saħħa għandu jkun hemm ukoll mekanizmu ta' alert biex inaċċertaw illi fi rigward tal-saħħa tal tal-pazjenti ikun hemm professjonalità e, u anka biex inżidu il-fiduċa fis-sistema. Il-kunċett ta' aċċess parzjali il-Komissjoni tara bħala mod ieħor ta' kif niffaċilitaw il-moviment u li jkun hemm e, il-ċans ta' kumpens. Palissa ma' hemm l-ebda awtorità kompetenti jew korpa Eh, eh, professjonista li xtaqu li din tiddaħal ġol eh, direttiva minħabba xi loopholes li jistaw jinħolqu. Għalek, irdu kunem evaluazzjoni u mandiċ tintrabat mal professjonisti fil-qasam ta' s-saxħa. Nispera li kolli appoċ minnaħa ta' shadows dwar dan. Miżuri ta' kumpens oħra għandhom għandhom ikunu ukli għal professjonisti li eh, ikunu assikurati li staw jaħdmu bil-professjoni tagħhom. ċertu miżuri però jistaw u kol joħol u eh, xie zbilanċ u anka jimminaw Id-direttiva għalek il-miżuri ta' kumpens għandhom ikunu iċċarati għandu jkun hemm trasparenza għal professjonisti. Irridu noqogħdu attenti wkoll illi eh, bidla palissa fil-moviment tal-istudenti u l-professjonisti. ħafna ostakoli għal dan il-moviment ħieles u għal arfin tal-kwalifiki. Rridu naraw illi il-graduati ma jkunux, eh, ma jisibux ostakli biex jaħdmu f'pajjiżi oħra minħabba in-nazzjonalità tagħhom. Riformi fl-edukazzjoni eh, ħajjejnu għall arfin eh, tal diplomi speċjalment tal-min kwalifika riċentement. Jiena rapporter tal-IMCO fil-ġemat li ġejjin u il-Kummissjoni għalet illi id-dispozizjonijiet illi jistaw ukoll jinkludu anka il-pajizi terzi. Jiena ma tantx jiena konvinta minn dan. Il-kustjoni eh, uh, ta' dan il-moviment għandu xaqsamu kol mal-moviment temporanju introdott fl-2005 illi ħajohlo aktar eh, reġim flessibli għal dawk li xuħiċ il għal eh, periodu temporanju. li lil dawn il-professors li jaħdmu f'pajjiż ieħor mingħajr ma eh, kollhom jgħaddu minn sistemi burokratiċi ħafna. Il-konsultazzjoni però uraw illi din il-moviment temporanju jista' joħloq il-forum shopping u anka ikun ta' teddida għal sigurta tas saħħa tal-pazjenti. U il-direttiva mijiex qed tagħmilha ċara eh, kemm eh, u għal kemm żmien wieħed jista' jipprovdi dan is-servizz professjonali għalhekk aħna nitolbukom se ċara l-artiklu 7 u ehm, tispjega tispiega l-parlament eżattament l-affarijiet kif se jimxu. Eh, jekk is-sistema ma jkollix eh, salvagwardja data ta' tista' tkun ta' teddida anka l-saħħa pubblika. Dwar il-lingwi hemm ħafna dibattitu eh, ta' kif eh, il professjonisti għandu jkollhom il-lingwi neċessarji biex jaħdmu f'pajjiż ieħor, speċjalment dawk li għandhom x'qasmu ma' saħħa pubblika u sikurezza. Kien hemm fil-isħarriġ li ntwera li hemm E, nuqqas ta' ċarezza fil- Green Paper il-Kummissjoni qed issemmi e, li l-każijiet għandhom jiġu trattati kas każ, però rridu naraw kif ħan indirizzawa din il kustjoni Ħanħallu l-kodiċi ta' kondotta eh, attwali jew ħaj konna modi ta' kif qed jista' jeżamina il-kompetenza tal-lingwi tal-professjonisti. Din għandha tkun waħda ehm, proporzjonali u mhux eh, mod ta' ostakolu eh, aħna ħarisna lejn id-direttiva kollha lej xolijiet li saru mill komissan u mill-Kumitat u mill-Parlament u l-istampa turi li sistema taħdem tajjeb għal ħafna eh, professjonisti u għal autoritajiet kompetenti ma' hemm postijiet fejn jista' jkun hemm aktar efficienza u fejn nistgħu nimmodernizzaw l-affarijiet. Dawn il-proposti ġodda tal-Komissjoni, speċjalment il-kard professjonali, eh, għandha tiġi eżaminata qabel ma tiġi implementata. Il-kussjoni tal-lingwa u tal-lingwi kol wkoll eh, neżaminawa, imma l-importanti huwa li nibqgħu inħarsu is-saħħa pubblika. Nistaw eh, noħolqu fiduċa ċittadini jekk dawn ġu trattati b'mod bilanċat e, L-emendi jistaw tistaw għom ta' 22 ta' Settembru. Qabel daħ jkun hemm konferenza mal-Parlamenti Nazzjonali e, fit 13 ta' Settembru. Dina nispera tkun utli għalina wax-Shadow Reporters L-mendi ġu konsidrati fi 17 u għanivvutaw fuq dan f'Novembru. Nispera li l reprezentazzjoni kienet waħda utli u nixxie issa naddi il-mikrofonu lill-membri biex jagħtu l-opinjonijiet tagħhom. thank you very much indeed, uh, Mrs. McLaughlin, for a very clear presentation of your report, which I think is sets out. Eh, Naseb ili uh, eh, la farit kienu ċari biżjed biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu progress uh, Nista' nisilha shadow rapporters biex uh, jagħtu l-opinjoni tagħhom u mbagħad jekk ikun hemm xi ħadd li xie jitkellem jistgħu uh, jagħmlu uh, dan hawnhekk il-Karazza Bilt, il surxuva il-Mrs. Gutier U s-Sinjura Vajla. Mela, ħanpoġikom fuq il-lista, daw kolla li jollow subajom ħanpoġikom fuq il-lista. Mr. Schwab. Anzi, Mrs. Legrip of NU. U Mrs. Legrip l-ewel. Grazie ħafna. Jena kontenta ħafna Eh, li qed nara dawn il-membri tal-kumitat hawnhekk wara l-vaganzi. U anka li qed niddiskutu miżuri daqshekk importanti fis-suq intern li hija l-arfin tal-kwalifiki professjonali. U anka biex ikonna dan l-iskambju ta' opinjonijiet li aħna bdejna qabel is-sajf fil-fatt. L-arfin tal-kwalifiki eh, professjonali hija waħda mill-kussjonijiet importanti u identifikati mill-Kummissarju Barnier għax hija eh, importanti ħafna biex jitkompla issu interna. Għalek aħna konxi tal-importanza tal sujġet illi ħan diskutu għal dawn ix nixin nixtieq nirringrazzja Sinjura McLarkin għal rapport li għanna qoddimna illum illi kif għaleti huwa il-frott tal-konsulti illi saru mal-shadow rapporters. u anka ma disponibilta ta' rapporter għalek minix sorpriza li kienem daqsek ftajim eh, ma bejn eh, il-pozizjoni differenti eh, illi eh, ntweraw anka mill-grupp tal-PPE u illi jiena tkellimt dwarhom fl aħħar li kellna. Mem l-ebda antagonizmu jew nuqqas taftejjim illi aħna rridu noqogħdu nitrattaw, però minkejja dan bażi tal-rapport tal-kollega u u l-erba kapitli li hija bniet ir-rapport madwarhom, jiena nixtieq nagħmel xi kummenti l-ewwel net, l-ewwel kapitlu. L-ewwel punt, il-simplifikazzjoni għaċ-ċittadini. Dan għandu jkun lan il-qofol. Ehm, il-proċeduri eh, ta' dewmien u l-burokrazija miex tajba ċittadini u E, għanna nużaw għalek il-mezzi kollha moderni tal-komunikazzjoni kif uh, għalet il-rapporter infisa li wieħed jista jaħdem online huwa tajjeb ħafna li jkun hemm l-informazzjoni online tista' tixpruna l-affarijiet u rridu naraw li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali kollha ikunu aġġornati ma dan il-portal Eh, għanna nkomplu naħdmu ġifiri fuq simplifikazzjoni. Rridu eh, eh, importanti li nkunu konxi mal domanda tal l ħtiġa ta' taħriġ inizjali u l-autorizzajt kompetenti għandhom ikunu jafu b'dan u anka biex niġbru flimkien l-attivitajiet kollha eh, professjonali, eh, specialment fil-qasam tas-saħħa. Dawn eh, probabilment ikunu interessati illi jaraw x'qed isir fir-rigward tal-organizzazzjoni professjonali se jkun hemm differenzi kbar fit-taħriġ Eh, u ta' kif tiġi eżerċitata din il-professjoni fil-pajjiżi differenti u importanti u kol illi naħsbu dwar l-armonizzazzjoni, narmonizzaw il-mod ta' kif tiġi approvata l-esperjenza professjonali. Għalhekk Eh, irġu kun iktar sempliċi biex wieħed jipprova juri l-evidenza tal eh, esperienza tiegħu u li din tkun faċli li eh, tiġi verifikata mill-awtoritajiet. Kif edna fi skambji ta' opinjonijiet oħra, il-numru ta', professjonisti regolati li huwa 4600 jew 4700 u ħafna. Din għadha tinżel din il-figura u għandna e, nizlu il-numru ta' professjonijiet li huma irregolati. It-tieni kapitlu li huwa msemmi fir-rapport ta' Sinjura McLarkin huwa e, dwar l-aġġornament ta' dispożizzjonijiet attwali jrid ikonna aktar ċarezza fuq il-klassifika E, ekonomika u anka hemm semmi kemm il-Komissjoni u anke mill-rapporter infissa jina naqbel ma dak li qalet. Imbagħad fit-tielet kapitlu li huwa bbażat fuq ir-rapport il-progress fil-qasam tas-saħħa u tas-sigurtà ta' sikurezza, skużawni. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar suġġett li huwa sensittiv ħafna ċittadini tagħna il kussjoni tas-saħħa u l-status speċjali tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa li għandhom uh, responsabiltajiet partikolari għanna responsabiltajiet differenti u għal xieħut minnom hija ħolma li jkun hemm din il-direttiva id-dedikata li jom. Irridu eh, nirrevoluzzjonaw il-qasam il-qafas legali u nisħu fuq ir-responsibiltajiet li hemm marbuta ma' din il-professjoni eh, fil-saħħa. U f'dan il-qasam ukoll li eh, hemm il-kwistjoni il kustjoni il ta' għalfin aħjar u identifikazzjoni aħjar tal-attivitajiet illi eh, attivitajiet professjonali eh, illi jisiru f'dan il-qasam. Dawn irdu nħarsu lejhom eh, nitkellmu dwar it-taħriġ u dwar il-kwalifiki professjonali aħna, imma qabel ma nidentifikaw kwalifiki professjonali u, u taħriġ professjonali huwa tajjeb li wieħed ikollu ma nasibx li għanna fil-fatt bħalissa tgħid il-kellima Eh, dan fuq livell ta' 27 stat membru. Iġifiri, konna speċi ta' tabella tal-attivitajiet eh, medikali li huma provati u l-attivitajiet li huma involuti fil-stati membri meta wieħed jitkellem dwar din tip ta' attività marbuta ma' saħħa u mal-kura ta' saħħa. Din hija xi ħaġa rridu nistudjawha aktar. Fir-rigwards tal-raċċess parzjali hawnhekk il-kussjoni hija aktar delikata għax diffiċli biex wieħed jivverifika fil-prattika l-affarijiet. U Eh, specialment fil-rigward ta' kwalifiki li wieħed jikseb f'pajjiżi terzi. Eh, hawnhekk l-affarijiet huma aktar eh, imċajpra L-istess u koll il-kustjoni tal-lingwa. Il-professjonisti eh, fil-saxħa kolla għandhom tasib dwar eh, il-kustjoni tal-lingwi. u li kunem titjib eh, f'dan u għet għandu jqis il-level tal-kompetenza fil-lingwi imma anka il-sinjura McClarkin semmid dan b'mod ċar fil-dokument taħħa Imbagħad il-raba kapitlu fejn hemm l-integrazzjoni tal-professjonisti u anka il-fiduċja. Rajna li kien hemm domanda qawwija minnaħa tal-professjonisti biex ikunu fil-qalba tas-sistema eh, permezz tal-organizzazzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti fl-istati membri infushom. Huwa importanti illi wieħed anzi li jkunu integrati daw fil-qalba ta' dispożizzjonijiet fid-direttiva e, għal-din id-direttiva l-2000 e, kun tajjeb li jkun hemm l-estensjoni tal-IMI, ta' sistema IMI, kifet laħar l-aħħar darba, irdu insaħħuha u nestenduha din is-sistema. U jiena naqbel ma' suġġerimenti ta' Sinjura McLarkin fir rigward tal-mekkaniżmu tal-allerta. tal tal tal mekkaniżmu tal allerta dan fil-fatt edin jitolbuħ il-professjonisti kollha, professjonisti tas saħħa huwa importanti ħafna rridu naraw li konna e, sistema ta' alert effettiva u li tiġi operata tajjeb. Mbagħad hemm mill kard tal-professjonisti, eh, e, eh, il-professional card. Hemmhekk hemm ħafna kwistjonijiet, hemm ħafna tamiet ukoll. E, manka xi proġetti pilota u sar ħafna xogħol minn ħafna professjonisti illi huma mm, l-esti li jipparteċipaw jina konxra mill-kussjonijiet eh, illi tqajmu dwar l-aspetti tekniċi u legali u tħassib illi hemm bħalissanka fil-Parlament konvinta illi kard eh, għal professjonisti ta' tkun waħda eh, volontarja u ma nex nimponuwa fuq il-professjonisti li mhumiex qegħdin jitolbu għalija u lanqas ma għandna naqsu il-grad ta' sigurtà. Meta wieħed iqis l-importanza ta' din id-direttiva kemm għal suq Inter kif ukoll ċittadini, naħseb illi irrid ikunna approċċ volontarju u għanna nkunu konxu kol mill-kussjonijiet leġitmi illi aħna favur taħħom, aħna favur tal-izvilup iġifiri ta' din il-kard għal professa nisir tkun waħda volontarja u li tkun eh, eh, msejsa fuq kondizjonijiet preċiżi li iċ-ċittadini eh, kunu jistaw jisua bħala rida minnaħa tal-Parlament biex veru titkompla din l-Europa għal-ċittadini għana nibbażaw uh, kollox fuq l-esperienza li għandhom il-professjonisti varji eh, għatwaqif ta' din il-kard fuq livell uh, volontarju. Ma nixtieqx nieħu aktar ħin u nixtieq nisma' lil-shadows l-oħra u lil-membri l-oħra għal darboħra nir-ingrazzja lil-rapporter għal uh, bicċa xol tajba li għamlet. Eh, anka eh, għad disponibilità l kooperazzjoni tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi tassew, signora Legrip. Tal-punti li jinti zitt mal-Larkin. Unrevoli Venja. Grazzi, Sur President. Ġalla darba qed nitkellem nixtieq nieħu l-opportunità biex natikom merħba hawnhekk eh, taħt dawn l-ismewiet pjuttost griżi jiena nemmen illi din il-kwistjoni trid u ser tkun xi ħaġa illi tikseb bil fosna. Seturi illi l-Ewropa eh, m'għandix smewiet griżi biss, imma smewiet nagħmluhom xi ftit aktar koħol. Kif qalet is-Sinjor Legri, eh, jisimu ħafna kwistjonijiet hija ikkonsidrat il-kooperazzjoni u hija miftuħa li għal miftuħa l-kooperazzjoni, hemm paragrafi differenti u sentenzi fejn aħna nistgħu naraw li l-opinjoni tagħna huma riflessi jiena ser inżomm fil-qosor għalhekk. Nixtieq nimxi kapitlu b'kapitlu u nagħmel xi kummenti malaj malaj dwar dan is-suġġett huwa suġġett ewlieni kif qalet is-Sinjura l-Egrib għall-Ewropa taċ-ċittadini u tal-professjonisti il-professjonisti huma ċittadini wkoll fl-ewwel sezzjoni. Hemm kwistjoni importanti ħafna. Inti semmejt il-kwistjoni tal-provista tas servizzi temporani. Din hija kwistjoni ewlenija hawnhekk dan il-qasam. Għalek, huwa importanti illi aħna inkunu ċari dwar dak li aħna nistgħu nixtiequ naraw f'dan il-qasam. Ma rridux nikkompromettu l-ewwel starrija. L-ewwel parti wkoll hekk naraw paragrafu 5 inti qed titlob għal aktar trasparenza fil-teħid ta' deċiżjonijiet għal professjonisti u l-evalwazzjoni tal-kodiċi tal-kondotta biex nejnu l-autoritajiet kompetenti hawnhekk irridu nkunu ċari, irridu naraw xirridu. Fit-tieni paragrafu fit-tieni sezzjoni, skużawni, inti wkoll titkellem dwar il-fokus fuq l-iżvilupp professjonali kontinu. Bħal Green Paper tal-Kommissjoni, jina naħseb illi l-iżvilupp kontinu professjonali u l-punti ta' tluq minimi għal direttiva dwar kwalifiki professjonali dawn irridu jimxu 8 feet. Aħna irridu nkunu ċari ħafna dwar il-ħtiġijiet għat taħriġ lingwistiku. Huwa importanti u għandu jkun hemm standard komuni għat taħriġ lingwistiku. Irridu wkoll insemmu dak li aħna nixtiequ naraw fi rigward tal-proċess ta' Bologna. Aħna irridu nizvilupaw xi partijiet mill-proċess ta' Bologna b'mod ulterjuri U xi problemi kien hemm minħabba il-proċess ta' Bologna. Kif nistaw inkomplu inseguħ dan il-proċess? Jekk naraw it-tielet sezzjoni mbagħad inti qajjim suġġett importanti ħafna inti tkellim dwar il-kwistjoni ta' aċċess parzjali, ser inżon fin qosor hawnhekk. Inti diġa tkellimt fit-tul dwar ukoll is-Sinra Legrib diġa ikkumentat jiena naqbel perfettament ma dak li għadha kemm tgħid jina nemmen illi aħna irdu noqodu attenti ħafna. Ma rridux nillimitaw din il-kwistjoni ta' aċċess parzjali għal professjonisti tas saħħa biss u għal dawk illi għandhom impatt fuq is-sigurezza. Irridu nkunu aktar ċari hawnhekk xi tfisser is-sigurezza f'dan il-kuntest. Irridu nkunu ċari. Din is-sistema ta' ċess parzjali hija xi ħaġa li aħna rdu nqajmu bħala kwistjoni ġenerali meta aħna nittrattaw din il-kwistjoni. Din m'għandix taqsam biss mas-saħħa u l-sigurezza. Ma forsi rridu nsemmuha f'sessjoni oħra wkoll. Biex nikkonkludi għax ma reċenteni dak li qalet is-Sinjora Allegri jiena naqbel ma' ħafna minn dak li qalet, jekk naraw din il-tessera din il kart professjonali Naħseb illi il-koll nafu illi din il kalb professjonali illi xi ħaġa illi biex issir jesser ikonna nħallsu għaliha għalhekk irridu naraw x'potenzjal għandha din il kard għabbażi ta' l-esperjenza li għanna li ġbarna sal-lum. Jina naqbel ma dak li kienet tejt is-sinjura le grip dwar dan. Naħseb li f'dan l-istadju fejn fl-Ewropa iċ-ċittadini u aħna wkoll fil-Parlament ikonna dubji dwar il-proġett Ewropew. Aħna xi drabi naraw illi rridu nimxu l qudiem Iżda aħna nibqgħu fej konna jew anke ndajfu xi ftit eh, lantana. Aħna rridu nżidu l-fiduċja hawnhekk, irnatu fiduċja li ċittadini tagħna li huma klijenti, utenti, pazjenti, professjonisti Jekk dan irridu nagħmluh, irridu ambizzjonijiet kbar fir-rigward tal-ġejjeni taż-żgħażagħ tagħna. Tkellimna ħafna dwar il-ġejjeni taż-żgħażagħ u din ser tkun kwistjoni ewlenija għal ġejjeni taż-żgħażagħ tagħna. L-Ewropa tal-għada trid tejn lil dawn iż żgħażagħ u rridu ndaħlu xi ftit tal-entużjażmu f'dan iż-żmien diffiċli li għaddejjin minnu. Irridu naraw x'mezzi u x'għodu ser ikollhom bżonn huma. Jek naraw din il-kart professjonali issa, aħna rridu nindirissaw din il-kwistjoni bċertu umiltà imma naħseb illi ser tkun qodda vitali għall-Ewropa tal-ġejjeni. Grazzi, grazzi tassew, grazzi tal-ottimizmu tiegħek fil-rigward ta' dan is-suġġett il-President. Issa Sur Buzoj. Grazzi tassew, President, jiena nixtieq nirringrazzja lis sinra McClarkin tal-ħidma jibsa tagħha dwar dan ir-rapport. Huwa rapport komprensiv, strutturat tajjeb u jitkellem dwar kwistjonijiet importanti biex intejbu regoli tal-arfin tal-kwalifiki professjonali. Hemm punti li jina naqbel magħhom dwar is-simplifikazzjoni jina nilqadin din l-idea li nużaw teknoloġiji moderni u kun hemm aktar informazzjoni li tingħata liċ-ċittadini permezz tal-portal fuq l-internet. Forse għanna bżon ta' xi kjarifika hawnhekk, għaliex xina naħseb li huwa xi ftit diffiċli illi naqdu il-punti kuntatti nazzjonali solvit u l-entitajiet professjonali kollha f'daqqa forsi tista' tkun xi ħaġa komplikata u din il-kooperazzjoni għall-inqas għandha tiġi koordinata minn xi ħadd minn xi entità jina nilqaw kol il-kjerifikazzjoni tal-kunċett ta' mobilità temporanja li dan huwa sors ta' problemi fid-direttiva attwali. Jina hawnhekk nixtieq ngħid li l-mobilità temporanja tista' tiġi faċilitata jekk id-dikjerazzjoni kun tista' tintbagħat bl-email f'konformità mal-użu tal-teknoloġija tal-informatika. Kif Kifet l-aħħar darbajna nemmen il-dikjerazzjoni trid tkun valida mod nazzjonali għaliex jekk l-awtoritajiet reġjonali jistaqsu għal dikjarazzjoni differenti wis nibża li dan ikollu effett ta' deterrenti għal naqbel il miżuri ta' kumpens huma ta' utilità kbira l protezzjoni tal-pazjent. Biex nevitaw li konna wis differenza pratika kompetenti u miżuri inkompetenti naħseb irid ikonna regoli gwida fl-Unjoni Ewropea dan jgħin biex l-autoritajiet kompetenti jkunu jafu xandom jagħmlu. Ikun hemm prattika uniformi ra nemmen illi il-linji gwida huma aħjar mill-kodiċi ta' kondotta għaliex dawn jista' jkunu xi ftit qarrieqa. Hemm bżonn grad ta' taħriġ inizjali iżda jiena naħseb illi il-kurrikula Ewropej Ewropew huwa 28 reġim, jiena naħseb illi din mhix xi ħaġa realistika u għalhekk għalissa aħjar nifukaw dwar modi kif il plattaformi attwali u komuni jistgħu jaħdmu dwar ir-rekwiżiti li hemm bżonn jien naħseb li lingwaġġ irridu nirreveduh, irridu ngħidu illi għandhom ikunu rekwiżiti minimi ta' taħriġ illi jridu nġibuhom f'konformità mal-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi. Jina nishtiq ngħid li għandna bżonn ta' mekkaniżmu sempliċi biex dawn ir-rekwiżiti naġġornawhom fuq bażi regolari. Jina napprezza wkoll il-fatt ir-rapporter tkellme dwar is-sigurtà tal-pazjent u wkoll nappoġġa l jemmaj biex jintbatu l-allerti meta il-professjoni ma tkunx koperta mill-direttiva ta' servizzi bħal per eżempju dik ta' tobba dwar il-kwistjoni jina naqbel din hija importanti wkoll għas-sigurtà tal-pazjent u għall-protezzjoni tal-konsumatur. Per eżempju fis-settur ta' saħħa xi professjonisti jistgħu jkunu self-employed U għalek, u għat ma jkunx jista jiverifika l-abiltajiet lingwistiċi tagħhom. U għalek, test tal-lingwa għandu jkun parti mill-proċess ta' arfin. Jina nishtiq ngħid illi dawn it-tess mandomx ikunu ostakli ġodda fil-proċess ta' rikonoxximent. Jena nappoġġa l-approċ ta' rapporter dwar il-karti professjonali għanna bżon ta' evalwazzjoni provonda u rridu nindirizzawhom kas b'kas. U naraw fejn hemm ta' bilħaq valur miżjud skont is-sistema tal-IMI il kart trid tkun volontarja għal professjonisti iżda meta persuna professjonista ikolla din il-kart għandu jkun mandatorju li autorità taċċetta din il kart Jina minni żgur jekk għandix naqdu l-kard ma' database differenti oħra mill-IMI nistgħu nibnu fuq l-IMI li hija sigurta wkoll hija sigura wkoll mill-punt di vista tal-protezzjoni tad-data u m'għandniex nibdew xi ħaġa mill-bidunet. Grazzi tassew fl f'dan il round ta' shadows, l-onorevoli Turinen. Grazzi. Sa' nitkellem bil-Danis. Grazzi, grazzi li rapporter ta' rapport ta' sew eccellenti. Kifet qabel il-vaganzi ta' sajf dan kien punt ta' tluq ta' sew tajjeb għalina biex nibdaw naħdmu dwaru. Nixtieq nirringrazzjak Jena naqbel dwar bosta punti meta inti titkellem dwar flessibilità u li naqsu l-burokrazija għal-ċittadini individwali, inti titkellem kol dwar ir-rispett għas-saħħa u sigurtà fis-settur tas-saħħa. Meta tgħid li t-testijiet lingwistiċi huma importanti imma m'għandhomx ikunu ostaklu jiena naqbel dwar dan u dwar il-kandidati żgħażagħ huma għandhom dritt għal trattament ugwali dawn huma l-punti li jiena naqbel perfettament magħhom. Hemm tliet punti oħra li jena nishtiq nqajjem hawnhekk li huma importanti għalina l-ewwel L-iżvilupp professjonali. Inti fir-rapport tgħid illi l-iżvilupp professjonali kontinu u importanti u jina ngħid illi għandna bżonn ta' rakkomandazzjoni oħra irridu nisħu dwar id-dritt għall iżvilupp professjonali kontinu fid-direttiva. Dan għan namlu għall-aspetti ta' sikurta fil-settur ta' soħħa dan u importanti immens. Iżda u koll għall aġġornar tal-kwalifiki matul il-ħajja. Din xaġa importanti fl-Europa. Il-punt liħor, l-aċċess parzjali. Ma nista' nsib Ma nistax insib li xi ħadd li jgħid li din hija idea tajba jekk hawn xi ħadd jekk jogħġbu jitnifes għaliex ma rajt il-ħadd li jaqbel. Għandna nkomplu mxim dan il-kunċett jagħmel sens forsi eh, aħjar nabbandunaw kompletament dan il-kunċett jekk ma unħat illi jixtiequ. Tilet punt huwa dwar it-talba għal kwalifiki u suġġetti. Jiena naħseb li kunu qed nillimitaw l-affarijiet jekk nippruvaw narmonizzaw ċertu suġġetti fl-Ewropa. Iżda minna l-oħra hemm tradizzjonijiet tassew b'saħħithom fil-pajjiż individwali imma wkoll fih dan il-professjonisti il-professjonijiet skużawni. Huwa importanti illi nirrispettaw dawn is-setturi u l-professjonalità tagħhom. Fil-Parlament huwa importanti li niżguraw li dan jitwettaq bl-involviment tal-gruppi professjonali ma ikunu il-burokratiċi ġewwa Brussell illi jgħidu x'għandha tkun il-pjattaforma komuni għal dan is-settur huwa fidejhom illi jiddeċeduh. Għalhekk dan huwa importanti jekk aħna rridu nibqgħu għaddejjem dawn il-livell Ewropew. Dawn huma tliet punti importanti għalina. M'għandi xejn iktar x'inżid ma' rapport Il-rapport huwa bażi ta' sew tajba. Grazzi, grazzi, grazzi l shadows kollha jgħid il-President. Grazzi tal-ħidma tagħkom. Flimkien ma' Signora McLarkin. Jiena nixtieq nara min jixtieq jitkellem, Sura Gepard, tixtieq li tiżdit mal-lista. Nishti niverifika jekk hawnx kulħadd hawnhekk għaliex irid inżomm mal ħina xaffad l-inna żewġ punti oħra. Sinra, neglit nimsapaw nek għal-punti li jmiss, u nittama li fil-qosor għannas, l-onorfu li Gutierrez s Komitat tal-Ambjent Sur Ġoven, Sur Korja du Campus, Sinra Korrazza Bilt, l-onorfu li Weiler, l-onorfu li Schwab, l li Gepard. Xator ixti jitkellem? L-onorfu li Tiċu, ma konċ qed niskludiħ, ovvjament xtaqt li intieħ ftit tal-ħin fl-aħħar. Jekk jogħġobkom żommu ma' żewġ minuti jew tliet minuti. l-Onorevoli Jordan se jtikom il-ħin indikattiv biex ikun jista jgħinkom meta tkunu qed titkellmu. U għalhekk inkunu nistgħu nżommu ma ħin raġanevoli. L-Onorevoli Gutierrez Cortinas li kellim. Muchas gracias. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt ngħid process li rapporter għal mod kif għamlu dan il-rapport xina naqbel maħħa speċjalment fl-attitudni tagħha naqbel perfettament ma' din l-attitudni li qed tieħu qudiem di problema. Jiena xtaqt nitkellem għal xtaqt nappoġġa dik il-parti li rridu nkunu iktar eżiġenti bis-sistema. Iridu wkoll inkomplu noħorġu iktar l-idejat li semmew biktar eh, ċarezza u biktar idukunu jispikkaw iżjed. Ir-rekonoxximent tal-kwalifiki professjonali fl-opinjoni tiegħi hija Għadin nitkellmu dwar lawrja hawnhekk sewa, ġifier lawrja u kwalifiki professjonali rridu narawhom bħala ħaġa waħda. Meta ti għandek avukat, għandek tabib, irridu aħna nirrikonoxxu dik il-lawrja li ġabba, xek ma nirrikonoxxu għam xekunu għadin innaqsu mit drittijiet tagħhom, per eżempju fl-Ispanja. Dawn jkun jistadlu fl-amministrazzjoni pubblika minn hemm hekk jiżu nibdew. Irridu naċċertaw illi dawn in-nies jingħataw id-dritt għax-xogħol. U Jekk mhux regolati jew mhux regolati dan iridu jiġu aċċettati. U dik hija inkarat qed neħilhom id-dritt. U rridu nirrikonoxxu iċ-ċertifikati ta' eh, dawn il-kwalifiki għax mus jiġi se li da' ċertifikati li ma se nagħmlu xew. Sistema amministrativ ta' pajjiż f'ħafna drabi li tagħmel huwa li ma taċċettax din il-kwalifika. Isa ma tiswa għal xejn. Walakin nixtieq ngħid li kollegi ta' Andra Pepeli sa rrid ukollna regolament, ma m'hemmx konna regolament ġdid dwar kif ħajġu regolati l-affarijiet. Illa wieħed tiġi irrikonoxxuta. Infermiera infermiera, tabib huwa tabib, electrician electrician, ekku irid jiġi irrikonoxxut il lawria il-kwalifika kif inhi. nishtiq najt zewċ affarijiet oħra se permettili. Għadin, għanna u koll, il-trade unions, illi għadin, kultant jamlu ċertu ostakli għawnek. Tiġiġ tgħidli illi jena immur f'mużew u nara ikolli gwida u tgħiduli illi illi dawn nisid jaħdmu f'ċertu professjonijiet partikolari, il-gwidi, irrid ikun hemm ċertu fiduċja ma jistax ikun hemm bniedem illi mhux minn dak il-pajjiż li jmur jaħdem biex jispjega ċertu arkitettura ta' pajjiż partikolari. Għandna bżonn ta' ċertu trasparenza però. U l-konsumaturi jkunu jafu min ma ċettaħomx, għalfejn ma ċettaħomx, jiddu kun hemm iktar trasparenza. Grazzi ta' sew, tajtek ftit jien ekstra li xinti xedaw rapporter għal-Kumitat tal-Ambjent. Għana ninsabu ħerqana li naraw dan il-rapport minna tal-Kumitat tal-Ambjent. L-Onorevoli Juvan kellim li mess. President, l-ewel net, Il-problema tinsab fil-fat illi infermiera illi jamħarġa fir-Renju Unit ma tidirx illi għanda l-istess tip ta' taħriġ pal infermiera illi jamħarġa fl-Awstrija u għalek infermiera ma tiġiġ inkonsidrata pala infirma, infermiera, irridu naċċettaw li aħna għanna differenzi bejnietna li xek nibqaw nisħu dwar differenzi maħna se naslu mkien. Jekk niltaqgħu ħames snin, 10 snin, 20 sena oħra, ser konna l-istess tip ta' dibattitu. Għaliex qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa marbuta ma' sussidjarjetà u dawn il-programmi mhumiex mamra għal dan il-livell Ewropew. U għalhekk irridu nifmu li ser ikun hemm differenza fit-taħriġ jekk il-professjonisti tas-saħħa ikelmukom fil-pajjiżi differenti, intom ser tisimaw illi il-pazjenti ikunu jinsabu f'periklu kbir jekk ma jeħdux ħsiebhom il-tobba mill pajiz tiegħek. Il-tobba Franċiżi li li jajdu li l-affarijiet fl-Awstrija, fil-Ġermanja u fir-Renju Unit huma gravi ħafna għaliex l-infermiera huma għar mill-infermiera Franċiża Franċiżi hemmhekk. U l-imwiet fl u huma ħafna ikbar f'dawk il-pajjiżi. Forsi taħsbu li qed niċċajta, imma tattirawx ruħkom minn dal-argument dwar is-saħħa tal-pazjent. Il-pazjent huwa trattat bl-istess mod fir-Renju Unit fi Franza. Kif nistgħu noħorġu minn din il-problema minħabba li għandna problemi ta' sussidjarjetà? Irridu naċċettaw li hemm 28 reġim, 28 programm illi jiġi fuq il-programmi nazzjonali għaliex l-egoizmu nazzjonali l-organizzazzjonijiet tal-kummerċ, l-assoċjazzjonijiet tal-professjonisti sejrin jizguraw illi kulħadd jibqaddej billi eh, jiprof l-program tiegħu, jipproduċi dan il-program tiegħu. Aħna irdu nelbu din il-problema għaliex jekk ma nagħmlux dan għata pitada xorta waħda ser insibu ruħna fl-istess sitwazzjoni. l laqdiet tal-professjonisti irdu ngħidulhom illi għandu jkun hemm 28 programm u mhux programm minimalista li dan jista' jiġi użat bħala għalibi biex noħorġu minn dawn il-problemi fid diffikultajiet ta' rikonoxximent. U għalek għanna bżon 28 program. Grazzi ta' sew tal-iqsam t-mana l-esperienza konsiderevoli tijak. Għawn ċaħat tiħor li huwa esperienza tu kol, għandu esperienza unek u dan huwa il-professur Korea eh, du Campus. Sa' nitkellem bil-Portugis, grazzi tassew, President. Jena nishtiq nifraħ l kollega McLarkin tal-ħidma taħħa ħidma fċertu dettali li għamlet u dan qed isir fwaqt fejn il-problemi marbuta ma' din il-kwistjoni il-problemi marbuta ma' din il-kwistjoni edin narawhom bajnejna, ġifiri ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Jina naqbel maħħa, naqbel mal-proposta tagħha dwar il-ħtieġa illi din id-direttiva tiġi trasposta mill-aktar fis possibbli. Imma forsi iridu nistaqsu għaliex, għaliex din id-direttiva damet biex tiġi trasposta. Kux ħaġa interessanti li nisimaw xanda xitejt. Naqbel ukoll ma' sistemi tal-allerta, ma' sistemi attwali li għas-sistema problematika naqbel ukoll mal-sistema tal-portal online ma' regolamentazzjonijiet ta' servizzi differenti fuq livell nazzjonali. Iżda jiena inħoss illi il-proposta tillimita xiftit il-mobilità tal-ħaddiema. Tillimita xiftit aktar mill status quo li għanna palissa tillimita il professjonisti li ġejjin minn pajjiżi terzi biex jiġi evitat li kun hemm il-forum shopping, hemm bżonn ta' tisħiħ tal-arfin lingwistiku u pjattaforma komuni wkoll li ħadd ma jafx x'inhi din il-pjattaforma għaliex qatt ma twettqet fil-verità jiena ngħid illi jekk din il-ħaġa ser tibqa' hemmhekk mela allura l-Parlament irrid jikkontrolla u hawnhekk eh, jekk dan ma jsirx jiena nsiba diffiċli illi nifhem il-punt. Qegħdin naraw ukoll l-istatut ta' saħħa pubblika jekk aħna naċċettaw il-partikolaritajiet kollha, per eżempju, eh, fis-settur tas-saħħa, u mbagħad eh, l inġinieri mbagħad l-avukati, kif kienet għattejt il-kollega ta' qabli. Din mish kwistjoni ta' fiduċa minna tal-konsumatur, imma hemm kwistjoni ta' sfiduċa u koll. Fi rigward minn minnaħa tal-professjonisti u min-naħa tal-kumpaniji u koll. Dan jispiega illi f'ħafna pajjiżi u anke ġewwa l-pajjiż tiegħi ġewwa l-Portugal damet biex ġiet implementata dawn il-pajjiżi rridu jridu swieq akbar fis-settur tal-kwalifiki professjonali. Grazzi tassew. Grazzi l-onorevoli Korazza Bild. Grazzi, grazzi President. Ja ħaġa sabiħa li nibdew naħdmu flimkien billi jiena naqbel ma dak kollu li kellhom xejdu l-kollegi. Jiena nixtieq ngħid li napprezza ħafna l-ħidma ta' Emma għaliex hija provat tissimplifika il- proċeduri tibni fuq dak li diġa jinsab hemmhekk u tuża kemm jista' jkun lodot fuq l-internet jiena naqbel ukoll ma dak illi kienet qed tgħid l venju Venjo irridu ngħidu li ċittadini tagħna illi l-ħidma tagħna hija relevanti għalihom u għalhekk il-kart professjonali volontarja naqbel ma' Konstanz hija xi ħaġa tassew importanti. Nittama li kun nistgħu navanzaw dwarha minkejja l-implikazzjonijiet finanzjarji u tekniċi dwar il-kwistjoni tas-saħħa. Ovvjament din waħda mill-partijiet l-iktar komplikati, iżda nixtieq infakkarkom illi s-sena l-oħra għamilna leġizlazzjoni fl aħħar dwar il-libertà ta' moviment għal pazjenti fir-rigward tal-kura tas-saħħa. Din hija xi ħaġa li diġà tinsab hemmhekk. U r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali huma parti minn dan il-proċess. Inti tista' tmur kull imkien fl-Ewropa ikollu kura tas-saħħa u kulħadd jista' jistabilixxi ruħu f'pajjiż Ewropew u jaħdem hemmhekk. Ma rridux inżidu sistema oħra imma naħdmu b'dak li diġa jinsab hemmhekk bl-implikazzjonijiet kulturali biex aħna narmonizzaw. Grazzi tassew, Sur President. Onorevoli Vajler. Iva, grazzi. Is-Sinjura Bilt għandha raġun, diġa għandna direttiva. Iżda, aħna ma rridux noqogħdu fuq dak li ġa ksibna, merdux nserħu moħħna b'dak li ġa ksibna, li din id-direttiva mhijiex applikata bl-aħjar mod. Għaliex kieku kienet applikata tajjeb ma kienx ikonna l-green paper illum, ma konniex niddiskutu dwar kif għandhom jaħdmu l-affarijiet dwar x'ridu nissemplifikaw. U għalhekk irridu naraw l-attitudni ta' ċerti stati membri hija ta' paradoss Meta ikun hemm bżonn ta' professjonisti, wieħed ma lajr isib mod biex iżid biex jeleb l-ostakli u jisib modi ta' kif jirranġa l-affarijiet. Għaw nuqqas ta' tobba fl-Ewropa mhux problemi bl-infermiera iżda għaliex dawn il-professjonisti huma meħtieġa kullimkien. Irdu naraw kif nistgħu ndaħlu xi ħaġa b'mod vinkolanti fl-Ewropa. Jiena naħseb illi din il-pass illi għadha ma daħliċ kif ġiet proposta mill-rapporter li konna dawn il-kards l-istess għant il-professjonisti dan jista' jkun mod nistgħu noħorġu minn din il-problema, iżda għandna bżonn ta' rieda politika hawnhekk ukoll. U hawnhekk flimkien mal-kollegi nazzjonali. Rridu nikkonsidraw l-affarijiet forsi għandna bżonn ta' video conference biex l-istati membri jieħdu azzjoni biex ineħħu l-ostakli biex jipromovu il-libertà ta' moviment tal-impjegati. L-aħħar punt, jena naħseb li kif qalet il-kollega mid Danimarka, il tradizzjonijiet nazzjonali irridu inħarsuhom fil-Ġermanja pereżempju għandna sistema doppja illi ekwivalenti fil-prinċipju ma kwalifiki vokazzjonali għanna din is-sistema flimkien ma' Lussemburgu u l-Awstrija tal-ħaddiema tas-sena illi ġi trattata ħafna mxiet tajjeb ħafna bl-ewwel direttiva. Ma rridux illi l-affarijiet ma jibqgħux mixin hekk bit-tieni direttiva. Il-Kommissjoni trid tara x'qed jaħdem tajjeb fl-ewwel direttiva u dak li qed jaħdem tajjeb ma rridux inkisruha. Grazzi ħafna, issa biex nikkonkludu il-diskussjoni ta' għana s-surxwa il-kelima oħra waraħ. Grazzi ħafna, President, manx ħafna xinajt iżjed għax fil-kumitat aħna pjuttost naqblu bejnietna. It-tifħir tal nabbosta rapport tas-Sinjura McClarkin huwa floku. Hemm ukoll proposta fuq il-kard professjonali din hija xi ħaġa li rridu nixtaruha tajjeb biex naraw x'jista' jkun il-valur miżjud ta' din il-kard f'każijiet individwali. Dan japplika wkoll għal fatt li s-Sinjura McClarkin bħali taħseb il l-fatt li kwart tal- kwart mit mimmis professjonisti reġistrati dawn jeżistu biss f'stat membru wieħed. Dana veru anki sabar ma nirtu kun regolat ma nirtu kun hemm daqsxejn iktar libertà. Żewġ terzi skont solvit tal-problemi kollha. ġejjin minn erba' stati membri biss. U għalhekk jridu naraw eżattament għalfejn qed jidhistu dawn il-problemi hemmhekk. Nixtieq ngħidilkom id-dokument mhux nagħmel issa din ħaġa, però lest li ngħaddilkom sabiex tkunu tistgħu ittoħsu twila. U għalhekk fl-aħħar istanna Sinjura Gepar. Grazzi. Jiena wkoll Nixtieq nfaħħar ir-rapport. Hemm ħafna affarijiet tajbin fih. Xorta waħda hemm xi żewġ affarijiet li fl-opinjoni tiegħi jistgħu jitjiebu. Nixtieq illi nisqu iżjed fuq dak li ksibna sissa sa' direttiva ġifieri l-libertà ta' moviment għall-inqas bil-kidba. U danna kollu rajna t-tip specialment fil-qasam tal-medicina għanna rikonoxximent eh, reċiproku automatiku issa u tkun problema jekk iku din is-sistema automatika issa nibdew niddubitaw minna nerġgħu. Fil-fatt fir-rapport jidher li hemm bżonn nisqu iżjed dwar din il-ħaġa li ma jkunx hemm ma neġax nifsħu għad il-problema. Meta hemm kwistjoni wkoll ta' kif implementaw id-direttiva l-Istati membri. ċertu punti sinjura McClarkin jider din, jider dan, imma naħseb li jridu namlu għat ispikka iżjed. Għaxan bżon naraw, mux biex għadin namlu għana fuq livell Ewropew, imma xidda xidda u koll il-gvernijiet fuq livell nazzjonali. Importanti din id-direttiva tiġi implementata u tisħol fis-seħħ sabiex iċ-ċittadini sew ikunu jistgħu jibbenefikaw minnha. Għalhekk dan huwa appunti li fl-opinjoni tiegħi jrid joħroġ iżjed f'dan ir-rapport. Għandi mbagħad mistoqsija dwar l-aċċess parzjali. Iva, kultant ikun hemm bżonn li wieħed ikollu aċċess parzjali biex qed niddubita minn dan il-fatt. Però fl-opinjoni tiegħi dan mhuwiex xi punt essenzjali. Aċċess parzjali li jiġi infurzat msaħ fil-leġiżlazzjoni Ewropea jista' jwassal ukoll għal frammentazzjoni u komplikazzjonijiet. Naħseb li du noqdu attenti ħafna fuq din il-ħaġa. Dina suppost l-intenzjoni hija li tgħin U irridu naċċertaw illi ma spiċċax tfixkel minn flok. Irridu aħna mobilità ħilsa. Però fl-istess waqt niddefendu e, drittijiet tal-pazjenti kif ukoll tal-professjonisti. Imbagħad inti semmejt ukoll il-professjonijiet regolati, iva veru, f'ħafna stati membri dawn il-professjonijiet regolati huma problemi, però min-naħa l-oħra ir-regolamenti huma eh, regolamentazzjoni importanti sabiex tiġi garantita kwalità. Għalek nasab li hemm bżonn huwa li nkunu daqsxejn iktar preċiżi fi klimna sabiex tkun iżjed ċara xi tfisser meta qegħdin insemmu n-numru ta' professjonijiet regolamentati fl-Unjoni Ewropea jiġu mnaqsa. Kif, b'liema kriterji, irridu naħseb naħsbu għadaq xejn iktar sew din il-ħaġa m'għandniex sempliċiment ngħidu illi dan għandu jseħħ kullum kien u f'kull każ fil-fatt hija propju din ir-regolamentazzjoni li li twassal għal ċertu professjonijiet li jitħallsu aħjar. Ma rridux li dawn professjonijiet regolamentati jispiċċaw isiru valur minimu biss għal nies imbagħad il-kard. Din hija ħaġa l-qalbi ħafna. Ovvjament din trid tkun volontarja ma għandna nisfurzaw lil ħadd li għamel bil-fors din il-kard professjonali. Però naħseb li għandu jkollna approċ xejn iżjed pożittiv, hemm ħafna mistoqsijiet, ħafna tħassib. Però m'għandniex inħarsu lejn in-negattiv biss, għandna nħarsu wkoll lejn il-pożittiv, il-valur miżjud ta' dan kollu. Il-kart professjonali għandha tfisser aċċess liberu, rikonoxximent minn ħadd tal-awtoritajiet għal aċċess ħieles fis-swieq tal-Istati Membri. Dak li nixtiequ aħna issa kif ħajġi implementax ħajkunu kriterji, ecc. Dak huma affarijiet eh, sekondarji. Hawnhekk f'dan ir-rapport ta' inizjattiva mhux qegħdin nitkellmu dwar leġiżlazzjoni, imma dwar ir-rida politika tagħna. U mhux illi noqogħdu naraw xi problemi hemm imma lan il rridu nilħu. Grazzi ħafna lil kulħadd li tajtu kontribut għal dan id-dibattitu tassew importanti u ħanistieden issa lil ħan nistidda nisal għal-kommenti u nirringrazzjakom ukoll tax-xogħol kollu li sarna fil-li għaddej ħafna xogħol anke fil-Kummissjoni bħalissa. U nixtieq u ukoll ta' parteċipazzjoni fil-numru gruppi ta' ħidma. Aħna wieħed mill-benefiċċji tal- ftejm għafas kien dan propju illi kellna, kellna konsultazzjonijiet bejnietna u rnexxinna wkoll nikkooperaw aħjar. Għalhekk ħames minuti għal-Kommissjoni. Grazzi President. Grazzi wkoll tal-klim ġentili tiegħek jiena nixtieq nirringrazzja hawnhekk li rapporter għal rapport ċar u konċiż kif ukoll l-rapporta tajb ħafna fuq suġġett komplikat minni xħanħu l-ħames minuti kollha li tajtni President għandhom fil-qosor. Il-Kommissjoni rappreżentat Green Paper, jiġifieri ma ħadniex pożizzjoni definittiva u ħankunu qegħdin. Nisimgħu issa b'attenzjoni xħajajt il-Parlament fil- rapporti għaw ta' inizjattiva propja din il-Green Paper. Din l-inizjattiva hija parti me Single Market Act. Issa, hemm żewġ għanijiet hawnhekk l kif nistgħu nżidu l-fiduċja ta' konsumaturi fis-suq waħdin. Nisma' ħafna elementi hawnhekk il-saħħa pubblika, s-sikurtà. Dana kollu importanti għaċ-ċittadini, però hemm elementi ieħor li fl-opinjoni tiegħi importanti wkoll u dan huwa daqsxejn iktar diffiċli. Tkabbir għall-ekonomija tagħna u hawnhekk il-Kommissjoni qed tinsisti ħafna fuq dan il-punt għax jekk ma ikonniex kabira l-ekonomiji tagħna kif jistenxinna qatt noħorġu minn din il-kriżi li għandna quddiemna bħalissa. Dal-isfond għalhekk nixtieq nagħmel biżewġ kummenti, wieħed fuq punt erba' dwar il-provizjoni ta' servizzi temporani u provizorji. Waħda mill- kif tafu hawnhekk aħna l-Unjoni Ewropea ftit id iddeċidiet li ma jkunx hemm kontrolli minn qabel tal-kwalifiki. L-unika kontrolli jeżistu huma tal-saħa pubblika u sikurta. Aħna hawnhekk kena diskussjoni fuq dan is-suġġett fl-2002 il-Kummissjoni kienet għamla proposta għal din id-direttiva u introduċiet il-kunċett bil eh, preżenzjoni legali, numru ta' ġranet, eccetera, u kellna falliment kbir. U kull ma spiċċajna fid-direttiva u għabref bil-repetizzjoni ta' ġurisprudenza tal-qorti. U kif għal dejjem il-qorti dana kollu jrid jiġi deċiż każ b'każ. Hemm bżonn nerġgħu innidu għalhekk dibattitu fuq il-kjarifika, mobilità temporanja, servizz um, ehm, loti ta' servizz temporanju, għandna bżonn ta' aktar regoli f'dan ir-rigward. Inti għamilt punt partikolari dwar il-natura trasconfinali ta' konsumaturi għamnek jina nilqa il-reazzjoni ta' komitat imko fuq dan il-punt, pero apparti minnek naħseb illi il- kustjoni ta' servizzi tal-lotu ta' servizzi temporani tiġa qiegħed hemmhekk. U meta kwistjoni wkoll tal-aċċess parzjali naqbel ma' rapporter li ħafna stakeholders ma ħassuhomx komdi dan il-prinċipju, però din mhix prinċipju tal-Kummissjoni ma' prinċipju li żviluppa li sviluppat il-arti tal-ġustizzja. Hemm bżonn għalhekk ikollna forsi kjarifika għaliex il irritu jekk xaħat qed jagħmel attività ekonomika fl-istat membru tiegħu jixtieq jespandi u jagħmel din l-attività fl-istat membru ieħor naħseb jekk hawnhekk inħarsu mbagħad li punt 13 hawnhekk qegħdin tirreferu mhux biss sas-saħħa ma wkoll għall-applikazzjoni ta' sigurtà. U dak tkun qed isek ukoll qed tmur fil-settur ta' professjoni tal-inġiniera u oħrajn. Imqam nixtiequ aħna tassew immorru daqshekk il-bot, nagħmlu daqshekk. Għalhekk qed konna il per eżempju kollalment il-Kummissjoni, bat il-Kummissjoni trid tikkonsidra u t tinbidel li liġi għal din il-professjoni, din ċertament mi soluzzjoni cross-cutting. Imbagħad fuq l-aħħar punt. Aħna konxi bil-mistoqsijiet li Irċevejna ment il-reporter kolla validi, nafu tixtiqu t-diskutu dana fi workshop fuq ehm, f'Ottubru fil-forum li għagħna f'Ottubru. Jina nixtajn dilkom u għalli jek intom il illi għal fitħejja ta' Single Market Forum tasbu li jkun li li kolna kontett ma kolkom kuntaġġa ma' kommissjoni biex tawxin il-pożizzjoni tagħna intom lesti aħna l li nagħmlu għadan dan hemm ukoll il-grupp ta' riflessjoni ma nafx dan hawnx il-forum adattat ma nafx nista' biss noffrilkom biex fitħejja ta' Single Market Forum jista' jkollna wkoll ehm, dan it-tip tal-laqat. Grazzi. Grazzi ħafna ħanaddi sta' Sinjura McClarkin biex forsi tkun tista' tikkonkludi fuq dan il-punt. U tina kommenti finali tagħha. U biex tgħidilna wkoll l-iskedla x'ħatkun kalendarju passi li miss. Sinjura McClarkin, grazzi President fil-qosor minn ħatija għax naf li għanna ġenda memlija l-lum. Grazzi li shadows kolla u li l-kontribuzzjonijiet kolla li smajna l-lum kienu utli immens u jina ċerta li jirreflettu it-tamitu l-aspirazzjoniet kif ukoll irrida mhux biss ta' professjonisti u ċittadini imma ta' kulħadd sabiex inkunu nistgħu tassew naraw riżultati. Huwa bla dubju xogħol tagħna hawnhekk fil-kumitat permessa dan ir-rapport li ngħidu lill kummissjoni xidrilna u biex nirriflettu wkoll l-opinjonijiet tal-persuni illi ġew konsultati biex nuru li aħna għadin nagħtu widan l ċittadini u li professjonisti dan huwa x-xogħol tagħna fuq kollox fil rigward tal-aċċess parzjali naf li dana huwa dina kienet deċiżjoni mill-qorti, però kif għadna il- Nis li konsultajna kif ukoll maġġoranza ta' nies dan il-kumitat ma jemnux li dana għandu jidħol f'leġiżlazzjoni oħra. Din hija sempliċement ħaġa li punt il li neħ huwa importanti ħafna illi biex ikonna bidliet illi qegħdin isiru għal-libertà tal-moviment tal-ħaddiema Illi jitu kun hemm implementazzjoni tajba fuq livell nazzjonali u ma jkunu jafu li qed ikun hemm monitoraġġ tas-sistema, monitoraġġ kontinwu. U eh, l-autoritajiet li mhux qegħdin jimplementaw din id-direttiva mhux qegħdin jaqsmu informazzjoni ta' xejn għalhekk aħna rridu naċċertaw il-professjonisti kollhom il-ħarsin li jixilqilhom u jrid ikun hemm implementazzjoni sħiħa din hija ħaġa li nagħmluha wkoll anke minn ħadd il-Kummissjoni li tittisħaq fuq din il-ħaġa anke meta l quddiem tgħaddi f'idejn il-Kunsill. Grazzi. Grazzi lilek mela biex nikkonfermaw l-iskeda jekk jogħġbok Iva, skużani, nsejt. Dwar il-laqa ta' Shadows, jina nishtiq najt li Shadows kolla li ħajkun hemm żewġ laqat fi Strasburgu din settembru fi żewġ plenarji ġifiri. Ehm, Prezentant ta' kommissjoni ovvjament huwa missieden għal żewġ laqat li huma u forsi ngira xinna nsibu wkoll Eh, punti ta' kompromessi na qed nistenna l-emendi tagħkom issa fuq dan u nittama li jurna xina nsibu kompromessa biex neħu l-iskadenza tagħna li hija 17 tax-xar. Jiena xtaqt konni nikkonferma għan il-membri kollha issa li fit-19 ta' Settembru konna video conference mal-Kumitat tal-Bundestag Ġermaniż illi ħajsir fil-5 u nofs Tawa nofsina ma nafx fejn eżatt, probabli f'din is-sala jew f'waħda minn daw is-sali viċin. U nixtiequ li xadow ikunu preżenti għal għadin il-laqa ma membru l-oħra ċerti li l-Bundestat ħajkollhom rappreżentanti min-naħa tagħhom ukoll u jista' jkollna wkoll sottomissjonijiet min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Mela biex nerġa' ngħidilkom ħanikkonferma din ħassir fis-sala to Q2 isfel fil-5 ta' 19 ta' xar. Mbagħad ħajkun hemm ukoll e, twessiq tal-emendi u ħan votaw fi 17 ta' Ottubru fil-Kumitat dwar ir-rapport ta' Sinjora McClarkin u mbagħad għaddu għal dan ħajgħaddi għal plenarja ta' Novembru għalhekk l-iskedeja pjuttost tajba għax ikkonċidu wkoll mal e, pubblikazzjoni formali ta' proposti ta' Kummissjoni għal ħabta tal-miliet jew bidu tas-sena. Naf li ma tidux it-tuna data fissa lissa però insomma madwar dak iż-żmien. Grazzi ħafna ngħaddu issa għal punt li jmiss mela. U ħan iddiskutu fuq abbost opinjonijiet li ġew mħejja matul is-sajf u li għandna issa qudiemna l-ewwel darba mela ħantikom ftit sekondi biex dawk minnkom illi mhux ħajkunu Hawnhekk għal din id-diskussjoni kieġobkom uħarġu bil-kwiz. L-ewwel opinjoni hija biex aħna ngħaddu għal kumitat tal-kummerċ internazzjonali li qegħdin jagħmlu rapport inizjattiva propja fuq l-ostakli għal kummerċ u l-investimenti. Signora Legrippi hija rapporter tagħna għal din l-opinjoni. U għanna xadow samnek u kolli signor Pendegas, s-sur Lekagard, s-sur Kramfam xawnek, maċek s signora Rula xawnek, mxet s-smani, s signora Rula ma sama xaħat mill-ħodor zgur li ħa jati kontributu jina ħankun il-xedow ta' ta' kollu kol ta' mill-ICR ġifina minna ħat għal kol ħanħu l-opportunità li naddi xie kommenti. Naddi għal għala signora Allegri biex ta' tidna tifta' diskussjoni fuq l-opinjoni ta' Grazzi, President. U grazie, tal-li għaddejt l-kelma. biex nitkellem dwar l-ostakli għal kummerċu l-investiment. Kien ħarsu li tipi tazzjoni li jistaw jittieħdu sabiex jiġi imtejjeb l-aċċess u sabiex jisneħew. L-ostakli ħafna drabi ma jkunux ta' tariffi illi ehm, jimpedixxu relazzjonijiet ta' kummerċ, dina mhix l-ewwel darba qegħdin niddiskutu din il-ħaġa. Dan jidher ukoll fid-dokument Strateġija Ewropea l-2020 L-ewwel qasam importanti mhuwiex illi naqsu. U għal naqsu l-ostakli u il eh, rapport ta' Kummissjoni Ewropea jisħaq fuq dawn eh, l-ostakli li huma importanti ħafna għal kumpaniji Ewropej. Għana iċ-Ċina, l-Indja, l-Ġappun, il-Brażil. il brazil il brażil l-Arġentina, Russja u l-Pajzi u l-Istati Uniti u koll illi iħarsu kollejn kummerċi l-esbilaterali, l-mija tal kummissjoni. nħedġiġkom li taqraw u koll il-dokument taħħa li ma bil-Franċis, pero iwa li ikun hemm iktar intraprendituri dan il-kummerċ ma l-imsieħba tagħna għandu isseħ fi spirtu ta' reċiproċità. Però ma nix naqgħu laqas fin-nazba ta' protezzjonizmu. ma nagħmlu xejn illi jimmina il-kummerċ it-tkabbir u prosperità. Il-GDP tal-Unjoni Ewropea suppost kiber b'nofs percentaġġ. Jekk jekk jiena xi dawn l-ostakli li mhumiex relatati mat-tariffi. Dan huwa importanti għall iżvilupp tal kumpaniji tagħna dan huwa wkoll kwistjoni għal aċċess għax pubbliku u l-ħarsin tal-proprjetà intellettwali. Rajna d-dibattitu riċenti madwar dwar dwar ċertu affajt li għat produċi ċina u kol. Għedin, il-rapport tal-Komissjoni f'Marzu jirrikomenda approċ konġunt minn il-Komissjoni, delegazzjonijiet kollha preżenti madwar id-dinja kif ukoll awtoritajiet kompetenti madwar fl-Istati membri. U dawn kollha għandhom jitkellmu vuċi waħda mal-imsieħba ta' kummerċ tagħna bil-lan illi dawn l-ostakli jitneħħew. Jiġifieri huwa il komitat dwar il-kummerċ internazzjonali illi huwa il-kumitat l-aktar involut hawnhekk. Nixtieq nisħaq dwar il-bżonn biex l-azzjonijiet li tiġabet il-Kummissjoni l-Istati Membri sabiex jiġu imneħja dawn l-ostakli għal-kummerċ u l-Istrateġija Ewropea għall-aċċess tas-suq nisqu aktar dwarhom, tuhom aktar importanti. Mbagħad għandna wkoll il-konverġenza regolatorja li tkun hemm adozzjoni tal-istandards internazzjonali. Diġà tkellimna dwar l-attivitajiet tal-fora differenti illi jartu l-Ewropa ma ċertu imsieħba tagħna pereżempju Transatlantic Trade Council mal istati Uniti. Dawn għandhom jiġu imkabra għandhom jiena iktar importanza u għandhom iwaslu għal riżultati speċifiċi. It-tielet punt ix-xiri pubbliku qegħdin nitkellmu hawnhekk fil dejjem fil-qafas tar-rapport tas-Sinjura Rule fuq ix-xiri pubbliku u l-aċċess tax xiri pubbliku. Dan huwa punt kruċjali. Għadbaq ħafna xogħol jsir sabiex ix-xiri pubbliku fil-pajjiżi msieħba tagħna jkun eh, miftuħ daqstana il-Komissarju ta' Kurt, per eżempju, kien għal il-Komissjoni qed taħseb dwar strument li għandu jagħti aktar ftuħu reċiproċità f'dan il-qasam u aħna lek issa qegħdin nistennew dan l strument minnaħa tal-Kummissjoni. Imbagħad fil relazzjoni tagħna maċ-Ċina b'mod partikolari għanna natu iktar importanza lil dan il-qasam iċ-Ċina qed ħejjir negozjati fuq ftehim dwar ix-xiri pubbliku fil-fatt. L-aħħar punt, nisħaq dwar l-importanza tad-dialogu u l-kooperazzjoni mal l-imsieħba ta' negozju ta' kummerċ ewlenin tagħna. Żewġ punt importanti ħafna għal ċittadini tagħna s-sigurtà tal prodotti u rispett għal proprjetà intellettwali. It-tu tal-opinjoni tiegħi huwa limitat, però xorta waħda jiena għan ma b'interess kbir kwalunkwa punt li tista' jqum u prova ninkludi l-affarijiet li ħażidu bħala emendi grazzi. Grazzi ħafna ta' l-ispjegazzjoni ċar tiegħek. Eh, dan xali kompli minn dokumentu ukoll tal europa 2020. Mela, għandur għal l-opinjonijiet ta' kom eh, għana uh, il-shadow rapporter tal-SND. Grazzi, President. Nishti nishti ringrazzja reporter eh, għal rapport taħħa naqbel ma l-importanza ta' level playing field u reċiproċità anka għall aċċess ta' swieq ta' dan il-xiri pubbliku. Jiena minix konvinta pero li tissemma iċ-Ċina bħala pajjiż fejn hemm ħafna ostakoli għal dawn il-proċeduri tal-xiri pubbliku. Għanna nirreferu b'mod in ġenerali għal imsieħba ehm, ġenerali eh, metweti is il-potenzjal illi ehm, anka foqsma oħra eh, u anka fil-rapporti li ħareġ mill-Kummissjoni hemm eh, pajjiżi żvilupp pati illi iffirmaw ftejim imma għandhom limitazzjoni ta' swieq u pala membru eh, tal-partit eh, jina naħseb illi nishti u għanna bżon nenfasizzaw anka l-standards anka li għanna fil-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Eh, l-ostakoli tekniċi u huma ħafna u qegħdin eh, iwaslu ħafna telf għal telf aktar minn 122 biljun euro. Eh, għalhekk rridu nikkontribwixxu eh, Eh, aħna permessa rappresentanti tagħna fid-delegazzjonijiet differenti. Irridu nżommu f'moħħna wkoll il-regoli tal-kummerċ u tal-iżvilupp u inħarsu l-standards tal-xogħol għax l-standards qegħdin eh, jonqsu ħafna u anke qegħdin jonqsu f'pajjiżi barra mill-Ewropa u jaffettwaw però l-Ewropa innifisha. Grazzi ħafna il-kalim Rimis, grazzi ħafna President. Eh, Nħasli kuntent li qiegħed wara l-vaganzi tas-sajf. Tlaqna qabel eh, l-waqfa tal-sajf u ħalejna ċertu kummenti u issa ħankomplu b'dawna prezza x-xogħol tar-rapporter u naqbel mal-punti illi l-għajmet il-rapporter ħafna mill-affarijiet naqbel fil rigward ta' ċina u l-Unjoni Ewropea jiena naqbel magħhom ukoll aħna ħan diskutu għamada. Hemm xi kummenti li xtaqt nagħmel. L-ewwel net dwar waħda wieħed mis-suġġetti e, li hemm niżla ġifieri l-investiment ħafna oqsma msemmija imma forsi wieħed jista' jitratta l-investimenti aktar fil-fond, jiena tkellimt mal-esperti meta kontet namel l-opinjoni tijaj, il-kustjoni tal-investimenti eh, minħabba li qed insemmuha fit-titolu, forsi għandna insemmuha wkoll bħala punt fl-opinjoni infissa. It-tieni kont qed eh, naħseb ukoll dwar referenza li hemm f'artiklu 2 fejn għandna ħani kwota Kont qed naħseb uh, dwar il-kelma sam li hemm fil-kwotazzjoni l-edni kemm għamilt. Eh, nistaw forsi nsemmuhom daw eh, jew forsi għaw xi żba lingwistiku hawnhekk. Qed nitkellmu dwar xi pajjiżi partikolari jew dan huwa dettall li forsi inti tista' tiċċara. Bażikament, naqbel mal-punti kollha li tqajmu fir-rapport. Grazzi ħafna. Um, Mrs. Ruler, did you want to... Il-Signora Ruler. Iva, grazie ħafna. Nishtiq nirringrazzja l rapporter tal-proposta tagħha u b'mod partikolari nappoġġa tieni punt dwar il-kwestjoni tal-istandardizzazzjoni. Din hija importanti ħafna. U koll eh, il-raba punt li nsemmi anka fir-rapport tiegħi Naħseb li għanna bżon dibattitu aktar fil-fond fil-kumitat. Fil-rigward l proċeduri ta' xiri pubbliku hemm ħafna affarijiet li wieħed irid iqis u jiżen fid-direttiva eżistenti tiġana l-possibilità illi nirrifjutaw offerti illi jkunu baxxi fil-prezz. L-Istati Membri jistgħu ma jagħmlux da, imma din hija kwestjoni li rridu nistaqsu għalfejn mhumiex qegħdin jagħmlu. Hekk, il-kwestjoni però Il-mistoqsija i li jekk namlu aktar regolament ħajjejnu daw jekk il regol eżistenti l qasbis qed jintużaw palissa u dan huwa suġġett li miss fir gwart ta' din il-kussjoni. Jekk ħanifukaw fuq l-istrumenti ta' protezzjonizmu ħankunu edin eh, nirfsu eh, subajna stess, irridu naħsbu sow eżat dwar li ma strumenti huma adattati u tajbin l-ħar punt il fat li l-Ewropa implementat il-fejmiet b'mod eh, eh, ristret ma jfissirx illi stati oħra ħajamlu l-istess. Naħseb illi meta nagħmlu reviżjoni ta' direttiva forsi nistgħu noħolqu anqas restrizzjonijiet nkunu aktar flessibbli għax rridu nkunu ċari għal-inqas fuq punt jekk ħajkonna ċifri li jgħidu li 1.3% tal-xiri pubbliku huwa transkonfinali fl-impatt tiegħu, irridu nistaqsu li nfusna kemm hemm kemm hija kemm tagħmel sens li jkun hemm restrizzjoni burokratiċa burokratika f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Mela, kontribuzzjoni eh, minn eh, naħatijaj. tiegħi naqbel ma eh, l-fatt li għanna għafas regolatorju imma għatem kussonijiet li semmum il-kollegi illi għanna saħuhom b'mod konsiderevoli. Eh, Nasib sinra Pendigard għalet tajjeb illi aħna ma nix nsemmu li ċina biss għawnek u eh, fil-rigward tal-tenders il-rapport tal-komissjoni huwa huwa trasparenti. Semmi il-livell baxx tal-tenders Amerikani irridu eh, naraw li inkopru dan. Jiena wkoll mort il-Ġapun bħala membru tal-grupp eh, u anka hemmhekk hemm aċċess nieqes għal kumpaniji eh, Ewropej ġifieri dwar dawn il tenders pubbliċi naħseb naqbel ma dak li qal Ruling nixtieq u kol nara aktar materjal eh, dwar il kussoni kollha tannu nuqqas ta' konsistenza fil-rigward ta' standards tekniċi. Il-fatt illi bħala miżura ta' protezzjoni Uh, ħafna rekwiziti eh, u eh, eh, memx għarfin reċiproku ta' standards da' jiġri mal-ċina, mal-ġapunu, mal-Istati Uniti fejn l-standards tal-Europa mu miex aċċettati u għalek ikun hemm bżon ta' testijiet oħra u dawn huma fil-fat ostakoli il-irdu nitrattawhom. Hemm ukoll nuqqas ta' evidenza um, xjentifika fil-loqsma tas saħħa l-apparat uh, mediku u likel li huma e, mibjuwa eh, fil-Stati Uniti ma mhux aċċettati f'pajjiżi oħra, ġifieri din hija importanti wkoll. Jiena eh, kuntent ukoll sunar li gribt kemm dwar l-standards li xaġa li dan il-komitat e, Eh, kemm il-darba irġu nasikuraw li standards ikunu viżibbli. Naħseb li kif diskutajna qabel, eh, kif issemma wkoll, eh, il-relazzjoni tagħna ma' Transatlantic Council qegħdin naraw fih naqra progress sodisfaċenti. Hemm xi korpi konġunti li ħajħarsu lejn l-standards fuq sma' ġodda pal per esempio il-nanoteknoloġija, il-vetturi uh, elettriċi, maħniex edin aħna nivvintaw xi ostakoli għal kummer ġodda. Il-tendenza hi bħalissa e kif qed nitkellmu li dejjem ikun hemm uh, uh, oqs moħra teknoloġiċi u naħseb e, huwa sensibbli li wieħed jaħdem fuq livell globali fuq dawn it-teknoloġiji ġodda u li nilqgħu magħna lil Ġappun u Ċina Dan huwa eżempju ta' kif qed jista' jimxi il qoddim u jantiċipa daw l-affarijiet biex eh, nitrattaw il-problemi birokratiċi. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel fuq eh, xi ħaġa speċifika hija id-dwana. Aħna responsabbli mid-dwana u il-Kummissjoni għandha rapport eċċellenti eh, dwar l-ostakoli doganali minħabba spezzjonijiet u li dan huwa wieħed mill kullu moħbija. Ġifri nistgħu li kontribwixxu mod sensibbli. Naħseb ikun tajjeb illi ki indaħlu xi ħaġa hawnhekk illi tgħid illi dawn jistgħu jkunu kwistjonijiet ta' kummerċ internazzjonali ma' l-esperti eh, fil-fatt edin hawn li jistgħu jaħdmu fuqhom dawn qegħdin hawn fis-suq intern. Għax aħna qegħdin nittrattaw dan fil-suq intern dawn l-ostakoli. E, ostakoli għal tenders pubbliċi, għal investimenti, standards inkonsistenti u nuqqas ta' politika ċara. Fil-waqt li trattajna ħafna minn dawn fis-suq intern xorta għadhom jeżistu dawn. U jiena ftakart da meta e, e, e ftakart s-qarija ta' Pascal Lemi illi qal illi l-Unjoni Ewropea hija il-leader fit-teknoloġija tal-suq intern u naħseb li aħna veru hekk u dal-kumitat u membri ta' dan il-kumitat għandhom eh, jaħdmu aktar mill-qrib eh, jinvolvu ruhom aktar mal-DG Trade u jina kontent il kummissarju qiegħed palissa biex ikellimna dwar dan. M'għandniex veru rabtiet formali jiena membru tal-Steering Committee U naħseb li għanna nistaqsu l-delegazzjoni tal-Istati Uniti kif ukoll il-kollegi mill-Kumitat tal-Kummerġ biex aħna nkun nistgħu nvolvu ruħna ħjar f'dan il-proċess għax naħseb nistgħu eh, eh, nkunu aktar effettivi. Naħseb li Vita Morera li jina naħdem eh, ħafna mill-qrib miegħu forsi jisaħseb brima mod il-Parlament jista' jgħin fil-politika, fit-tisih tal-politika f'dan il-qasam. Mela, dak il-kontribut tiegħi minnaħa ta', ta Shadow, Is-Sur Xwab. Grazzi ħafna. ħafna mill-affarijiet li xtaqt ngħid fil-fatt eh, eh, tuhom tiġa li kan nifoka fuq tliet punti partikolari l-ewwel Nixtieq nifra lil Sinjura Legrib fuq ir-rapport tagħha, naħseb li huwa wieħed bilanċat argumenti differenti li huma importanti għal dan il-kumitat fl-isfond tal-globalizzazzjoni li qed isir dejjem aktar u aktar importanti. Il-President semma il-kooperazzjoni bil-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti din hija importanti mhux biss biex nisħu fuq dak li tiġa dejjem edna imma illi irridu nasbu u kol aħna bħala komitat tal-affarijiet interni x'nistgħu nagħmlu biex nassikuraw li dan id-dialogu transatlantiku jkun aktar effettiv. Il-kwestjoni la fuq l-aġenda għal żmien twil u ma tantx sar progress f'dan il-lat. U kieku jkun kull komitat involvi ruħu aktar it-tieni. Naħseb illi f'din l-opinjoni il-Ċina il ċina mandiċ tkun fil-qalba tal-kussjoni maktar kussjoni rilevanti jassu interna u naħseb eh, rridu naplikaw eh, livell globali fil rigward tal-standards u anka tal-IPRs u anka xi ostakli oħra Eh, għal so u nix insemmi wkoll xi ħaġa dwar dak li qalet is-Sinjura rulings fuq il-punt erba' hawnhekk bħala prinċipju għandna approċċ bilanċat veru rridu għodu kawti meta nitkellmu dwar regolamenti possibbli imma il-ftejmit li jemdu dwar il-tenders pubbliċi jinkludu numru ta' riservi u mhuwiex ċar min jista' juża dawn ir rizervi jew le jekk hux istati membri nfushom jew inkella l-Unjoni Ewropea infisa irridu niddiskutu għadi u rridu nkunu ċari illi din hija parti eh, minn dan ix-xiri pubbliku minn daw it-tenders u mhux parti mill-ftehim internazzjonali tal-kummerċ. Eh, għax isir? u rridu niddiskutuha hawnhekk din il-kwestjoni. U minħabba li qed nitkellmu wkoll dwar il-ftuħ tal-suq fit-8 ta' Lulju mal-Ġappun, il-Kummissjoni għamlita ċara illi jemnu illi il-Ġappun għanda xi 25% biss tal-suq tal-tenders u l-Kanada xi 4% hemm ukoll nuqqas ċarezza dwar iċ-ċifri minn fejn ġew kif ġabuhom daw iċ-ċifri il-Kummissjoni forsi li jistgħu jispjegawna e, li dawn huma korretti biex aħna nkunu ċerti li l-approċċ tagħna huwa tajjeb. Imma jiena naħseb din il-proposta fil-fatija waħda eċċellenti. Grazzi ħafna lil kollegi il-sur e, Bisa mill ta' Trade Forse hawnhekk. Forsi tixtieq tikkummenta? Grazie ħafna. li qed tini din il-possibilità li nitkellem u nirrappreżenta l-Kummissjoni ni nixtieq nirringrazzja l kumitat eh, ta' dan il-rapport utli ħafna anka għax-xogħol tagħna fil-ħidma tagħna tal-kummerċ ta' l-Unjoni Ewropea u t-neħija tal-ostakoli tal-kummerċ hija importanti ħafna lekk għandna din l-istrateġija tas-suq. Parti mill-politika tagħna hija li nipproduċu din dan ir-rapport dwar l-ostakoli għall-investimenti. U aħna dan ippreżentawha fil-Kunsill tar-Rebbija kull sena u dan tużaw wkoll bħala benchmark biex naraw fejn għandna l-problemi ta' ostakoli u nkunu nistgħu wkoll nipparagunaw minn sena għall ohra fir-rigward tal-imsieħba tagħna eh, tal-kummerċ. Eh, mela, komment qasir dwar dan ir-rapport, dan huwa importanti ħafna li dan ir-rapport ta' xuri relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi jorina il kredibilta kif aħna ninfurzaw l-ftejmiet ta' kummerċ u aħna nitolbu li l-istati membri li jaħdmu fl-imkien, ikkoperaw li tkun parti mill-agenda politika tagħhom fil-dialogi tagħhom bilaterali ma' pajjiżi terzi biex ineħħu dawn l-ostakoli eh, anka mill-agenda tal-politika tagħhom. Nirringrazzakom tal-interess tagħkom bħala kumitat anka eh, eh, li tagħmlu din l-opinjoni fuq inizjattiva propja li titrattaw dawn l-ostakoli għal kummerċ u għas-servizzi. U grazzi tal-idejat ġodda tagħkom. Il-tisħiħ tal-proposta tal-Komissjoni huma importanti biex inkunu effettivi ħalli neħu dawn kull tip ta' ostakoli u ikonna aktar uh, kummerċ ġust uh, u viabli fil-swieq globali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal kontribuzzjoni tijak. Il-Sur Schwab, staqsik dwar xi data mill-Ġappun. Forsi inti tista eh, tatina risposta għal din meta tkun eh, rajt id-dokumenti tijak, pero aħna u koll ħan segwu il-kommenti eh, li inti għadek kem semmejt. Sinura li grip tala il-diskussjoni. Grazie ħafna, President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil eh, dawk kollha illi tkellmu dwar eh, dan is-suġġett b'mod partikolari ix-shadow rapporters. Grazzi tal proposti u l-kommenti eh, ta'kom li kienu utli ta' sow jena konxa mill-fat illi il-time frame u għastret ħafna u għalek kien impossibli li ikonna laqat bizzejet mal-shadows qabel ma waqafna għal-pawza tas sajf u għalek aħna fil-fat użajna l-emails u Eh, sfortunatament ma stajniex ikolna eh, skambju tal-opinjonijiet which in which qabel ma waqafna l-vaganzi. U għalek u koll fil-li fil abbozz l-opinjoni li għandkom għoddimkom illum provajt insemmi bis ftit soġġetti u nżom it-tul ta' tekst ħafna anqas mill-tuqul il-soltu aħna permessi li nużaw biex bekk inkunista eh, ninkludi u kol proposti ġodda u kontribuzzjonijiet mill membri tal-Kumitat. Għalek ħani prova nirrispondi fil-qosor <clears throat> forsi mux sen semmi il-punti kolla u ħan iskuza ruħi għal dan imma aħna ħan komplu niddiskutu ma' shadows fil għat li jmiss. Xtaqt insemmi xie punti li semmow L-għanet punt lingwistiku <clears throat> fil-punt 2 fejqet qed nirreferi għal dialogu regolatorju li ġi stabilit fil-qasam ta' l-konverġenza u standards regolatorji tkellimt dwar xi imsieħba f'dan u dan minħabba illi memx dialogu strutturat imwaqqaf ma' l-imsieħba tagħna kollha U minħabba l-ispazju, minħabba li rrit nkun fil-qosor, jiena ma niżilx imsieħba kollha. Iġifiri, eh, eh, dan il-nuqqas kien biss minħabba l nuqqas ta' spazju. Pero jiena nista nirranġaħ dan u kontenta li nirranġaħ. Forsi nistaw nirfinaw dan wara li jisiru l-kontribuzzjonijiet u l-emendi nistaw naraw kif uh, nużaw tajjeb il-tool tal-rapport. Anka forsi hemm xi naqra problema minħabba traduzzjoni, imma jina lesta li niċċara l-affarijiet. Mbagħad kien hemm xi shadows li tkellmu dwar il-punt ħamsa Unek semmejt il-relazzjoni tagħna eh, kummerċali maċ-Ċina u xtaqt ukoll nirrispondi lina m'għandix m'għandix ossessjoni eh, fuq iċ-Ċina għalkemm hija tieni l-akbar eh, potenza u ma nistawx aħna ma inqisuha bħala xi imsieħba kummerċali bħala Uh, xi uh, pajjiż ieħor tinsawx il-mod veloċi ta' kif daħlet fix-xena globali iċ-Ċina. U fil-fatt għandna sfidi qudiemna f'dan ir-rigward barra minn hekk. Palissa <clears throat> iċ-Ċina għaddeja minn fazi preparatorja biex titħol eh, fil-ftejemiet tal-tenders pubbliċi globali. U għalek jina semmejta b'mod speċifiku fil-punt 5. Ovjament, hemm imsieħ boħra strateġiċi pal-Istati Uniti, il-Ġappun u koll. U ovjament, aħna nixtiequ koll eh, nitkellmu dwar ċertu kussonijiet anka ma' dawn il-pajizi. Dan japplika u koll b'mod partikolari e, il-fatt li daw ma tantx jixtiequ jiftħu il-proċeduri tagħhom għal dawn it-tenders pubbliċi ġifirina li ħan indirizza mal shadow rapporters. Anka il-kussjoni tal-investimenti veru tqajmet ukoll Hawnhekk mhijiex riflessa biżejjed fir-rapport imma jiena kifet xtaqt li nieħu l-ewwel il-kontribuzzjonijiet tal-membri fuq din il-kwestjoni. Ma ippruvajtx illi nipprepara xi dokument illi ikun lest u komplet Jiena lesta illi naċċetta anka eh, kontribuzzjonijiet f'din id-dimensjoni tal-investimenti għax wara kollu ir rapportu għadwar il-kummerċ u l-investimenti jekk kif kien anka fil eh, minnaħa tal-Komissjoni. Eh, President, Inti tkellimt dwar il-ħtieġa illi ikun hemm aktar konsistenza fir-rigward tal-istandards tekniċi u hemmhekk għandu ikonna xi paragrafu addizzjonali jew nitlu aktar fid-dettall fil-punt tnejn. Imma veru dak il-punt huwa punt importanti huwa punt importanti. Anka idwana ma semmejx il-rwol tal-politika doganali u tad-dwani. Emek u kol ma xtaċ illi nidħol fil-xol tal-Kumitat Intri u e, in mur li l-in minn suġġetti li s-soltu nifukaw fuq maħna pala komitat. Pero jina l-esta illi naċċetta il-suġġerimenti tijak U anka ndaħal din id-dimensjoni li inti semmejt li importanti ħafna. Jidispjaċini li jiena ma forsi ma rispondejċ il-punti kollha il-standard soċjali, eh, per eżempju, meta nitkellmu dwar l-ugwaljanza u l-riċeproċità fil-kummerċ irridu nżommu f'moħna l-ħtieġa illi iżommu l-standards li għandhom standards soċjali u ambientali. L-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom uh, fil-fat benchmarks all jien u kultant l-imsieħba tagħna mhux dejjem Eh, ikunu entuzjasti dwar approċ paltana eh, f'dawn il-kustjonijiet għalek jina l-esta li nikonsidra punt dwar dan is suġġett dwar il-standard soċjali u ambientali għaxuma importanti. Għalek, nerġa l-darbohra luħi, jekk jina ma rispondejċ għal punti u l-mistoqsijiet kolla, pero aħna l esta l-inkomplu bid-diskussjoni għet isir il-ħin għalek ħanala u nirringrazzjakom tal-kontribuzzjonijiet illi kienu tassow utli u ħani prova nintegrom eh, b'mod sħiħa u b'mod konsistenti eh, kemm jista' jkun fil-waqt illi fl-istess ħin ħanifoka fuq suġġett illi jaqgħu taħt il-Kumitat Imko u fil-waqt li nkun qed inżomm f'moħħi wkoll aħna eh, parti mill-istruttura aktar wisa tal-Parlament li huwa importanti ħafna eh, fil-politika ta' kummerċ internazzjonali anka bħal komissjoni. Dan huwa l-wol ġdid tal-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi tassew, grazzi ta' din it-taqsira tiegħek komprensiva. Naħseb li natura tal-ħidma tagħna fl-opinjonijiet huwa rapporter dejjem ikollu limitu fit-tul, imma m'għandniex limitu ta' emendi li nistgħu nfasslu mbagħad u għalek naħseb illi il-proċess femnieħ u inti tajtna bazi tajba biex nibdew bija. Għanna sa' 6 ta' settembru f'nofsinar biex inħejju l-emendi illi ser nibatulek. Umbat ser nifutaw fis-6 ta' ottubru għanna timetable pjuttost mafusa. Memx għalfejn għadu ntawlu l-ħin u għalek jensa perqan biex naħdem miegħek dwar dan. U nixtieq nirringrazzjak. Issa se dwar l-aħħar opinjoni tagħna, opinjoni ġdida li għandna dal-għodu dwar id-dimensjoni Ewropea fl-isport. Nixtieq nilqa l-Viċi President l-Onorevoli Jarita Korhola illi faslet dan l-abbozz ta' opinjoni qabel il btajel ta' sajf U għallek nishtiq nistudina biex tippreżenta l-opinjoni tagħha mbagħad għandna ix-Shadows, is-Sur Tarabella mill-SND, is-Sur Mendes, is-Sur Kreutzmann, il sur Mendes forsi jista' jiġi iktar tard għandna mill-Sunja Rura mill il Sur Fox, is-Sunja McClarkin eh, kella intervista ma' radju. U għu Mr. Fox biex jitkellem. Hemm xi kustanijiet marbuta mal-lob tal-azzard u għaw xi membri oħra li jekk jistaw jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom. Għala nofsija suppost li servina għalhekk l-Onorevoli Korħola biex tippreżenta rapport tagħha. Għanna bosta aspetti dwar din il-proposta ġlida kontra doping, edukazzjoni, inklużjoni soċjali, il-libertà ta' moviment tal-plejers u kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali. Il-kwistjonijiet illi huma kompitu ta' imko huma marbuta mal-dimensjoni ekonomika tal-isport, l-ob tal-azzar, ta' attivitajiet, pal-lotteriji, tal-imħatri, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fost l-oħrajn. U l-isport għandu impatt soċjali finanzjarju kbir fl-Unjoni Ewropea. Bl-ewwel tliet paragrafi tiegħi fl-opinjoni jiena Xtaqt nisħaq dwar l-importanza illi niżguraw li kunem fondi sostenibli għall-sport mill-rizorsi pubbliċi u privati. Mekanizmi ta' solidarjetà finanzjarji ġew implementati fis-settur pubbliku u privat u għalhekk dawn għandhom jimlew il-vojt bejn l-isport li jiflaħ ħallas u l-isport li ma jiflaħx ħallas daqshekk L-isport lokali huwa importanti wkoll u l-organizzazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea jħossu illi l-finanzjar huwa indispensabbli. Jiena nemmen li rtiġi protett billi nippermettu illi l-istati membri jagħtu drittijiet esklusivi tal-lotterija u nejnuhom billi biex jipproteġu s-settur minn kompetizzjoni illegali. Il-Komissjoni nidet studju indipendenti dwar il-finanzjar tal sport lokali fl-Ewropa u kow se tiffinanzja politika sħiħa fis suq interni li għandha impatt dirett f'dawn is-sistemi ta' finanzjament. Raba paragrafu jirreferi dwar id dritti tal-proprjetà intellettwali li ġi sfruttat fil-merchandising, per eżempju, bluzu ta' logos dan l-sfruttar u l-distribuzzjoni parzjali ta' tħul irridu nagħtuhom aktar attenzjoni minn ħatana. Paragrafu 5 jirreferi għal dispożizzjoni federativa ta' servizzi illi tgħid li m'għandux għalfej jkun hemm diskriminazzjoni skont il-post ta' residenza. Pereżempju, il-biljetti li jimbiħu fuq l-internet jiswew iktar jekk wieħed ikun bażat fl-Olanda u mhux fl-Ispanja. Dan il-punt irridu nqajmu għaliex id-direttiva ta' servizzi mhux qed tiġi b'mod mhux qed tiġi implementata b'mod sodisfaċenti fl-Unjoni Ewropea. Jien sa għana l-kummenti tagħkom u kol għall-emendi ta'kom il għandkom tibatu għom sal-axħar ta' din il-ġimma sa' 2 ta' settembru. Grazzi ta' sew, issa għanna raw ta' kontribuzzjoniet minn ħata Shadows, nishtiq nati merħba l-Sur Petro Vadarskit mill-Komissjoni Ewropea li huwa responsabbli minn dan id-dossier. U inti tista' tikkummenta wara li jikkummentaw il-membri. Onorevoli Tarabella l-ewwel kellim. Grazzi tassew, Sur President. L-ewwel net nixtieq nifraħ l-Onorevoli Kohula la bosta opinjoni taħħa jena rajtu kollu u naqbel miegħu. U nistgħu ngħidu ħafna affarijiet dwar l-isport iżda rridu nżommu mal-kompitu li għandu l-imko. L-ewwel punt tiegħi huwa li aħna tkellimna ħafna dwar l-imħatri u l-lob tal-azzard kien hemm diskussjoni wkoll fir-rapport tal Never Kreuzman, il-Lotterija Nazzjonali għandha rwol ewlieni fil-finanzjament tal-isport. Dan nixtieq insemmih għaliex il-lotteriji jinvestu fil-isport kollu, mhux fil-isport eh, elit biss jinvestu kol fi sport lokali u eh, Dan ma japplikax għal lotteriji fuq l-internet. Eh, Tkellimna dwar kumpaniji win sport Sportbet. Illi jidderiġu l-imħatri dwar il-West Ham fil-Renju Unit. Iżda naraw illi ħafna mill-flus jaddu minn eh, ġibilta għaliex hemm reġim fiskali aħjar u ma nafx il-kumpaniji, kumpaniji bħal dawn l lesti li jinvestu fl-isport lokali u ma jippruvaw jagħmlu kemm jista' jkun profitt għalhekk jeżistu dawn il-lotterija għalhekk qegħdin hemmhekk. Dawn huma differenti mill-lotteriji nazzjonali. Tieni net il-dritt tal-awtur irridu jiġu mħar, id-drittijiet tal-awtur irridu jiġu mħar. Sa nixtieq nitkellem ukoll dwar il-merchandising, il-gerijiet tal-futbol u l-memorabilja tal-futbol irridu nikkonsidrawhom. Dawn ħafna drabi jiġu prodotti fl-Ewropa jiena fen tal-futbol u nara li l gerijiet jimbidlu kull sena għaliex l-sponsor jimbidel jew l-istrixxi jimbidlu fuq il-ger jiena nappoġġa il-tim illi għandu il-ger iswed u blu fl-Italja u ma jibdu l-ger tagħhom kull sena għaliex xoqdu jinbidlu l istrisċi u dawn jiswew ħafna flus dawn il għarijiet tal-futbol e, jiġu prodotti bi ftit flus. U għalhekk naħsbu naħseb irdu nitrattaw e, dawn il-gerijiet tal-futbol kif nistgħu nappoġġaw l-industrija tat-tessuti fl-Ewropa meta jipproduċu dawn il għarijiet It-tielet net naqbel ma' Sinjura Kolla meta hija tgħid irridu nimlew il-vojt, irridu nibbilanċaw l-isport li jattira ħafna persuni u dak l sport li ma tantx jattira għanna bżon ta' mekkanizmi ta' solidarjetà finanzjarja li ċertu tip ta' sport l-atleti ma jistawx għalu l ħobza ta' kull-jum tagħhom mill-isport tagħhom u għalhekk irid ikollhom xi tip ta' impjik ieħor. Għalhekk irdu niżguraw illi aħna nappoġġaw id-diversità fih dan l-isport. Ir-rabanet niffaċilitaw il-moviment ħieles tal-atleti professjonali u il volontira irridu nikkonsidraw ċertifikati illi għandhom il volontira u dawk illi joperaw fi sport regolati il-futbol huwa kopert imma xinejdu dwar l-awm. Lifeguard fi Franza jista' jkun ma jiġix aċċettat biex jaħdem fil-Belġu. Umbat għanna l-libertà tal-moviment tal-ċittadini fejn il-trasferiment tal-plejers tal-futbol jattiraw ħafna attenzjoni, għallin inqas tal-bira kien għet jattira attenzjoni. Mbatt l-attenzjoni tal-pubbliku tiffoka fuq il players kbar li huma voluti fis-suq ta' trasferimenti irridu nindirizzaw diversità fil-futbol. Ftit ta' snin ilu kien hemm ir-regola Bosman illi konna fakruha fil-futbol. Iżda qatt ma rajna x'kien l-impatt tagħha Kien hemm impatt pożittiv għal footballers illi ġew meħlusa mill-kontrat mal-klab tagħhom. Iżda x'kien l-impatt fuq l-akademiji ta' taħriġ, fun nurseries fejn l-investimenti mhumiex daqshekk siguri issa għal dawn il-klabs għaliex m'għandhomx iridni fidejhom bħalma kellhom qabel u għalhekk irdu naraw iż-żewġ naħat tal-munita fir-rigward tal-Bosman ruling. Nixtieq insemmi xi ħaġa oħra fil-qosor Fliex jiena intqajt ma' ġurnalista famuż, famuż fil-ġurnalizmu fil tal-futbol. Huwa introduċini ma' Jean-Marc Bosman, il-futboler illi jinsab wara din il-bidla kbira fir relazzjoni bejn il-futbolers u l-klabs tagħhom. Bosman mhux biss famuż fil-Belġu imma fid-dinja kollha għaliex huwa biddel ir-relazzjoni bejn il-plejer u il-klabb. Ir-regola tiegħu għamlet l-avukat tiegħu famuż famuż għal kwistjonijiet marbuta mal-isport fil-Belġu u l huwa għamel lil plejers sinjuruni fl-Ewropa iżda huwa stess qed jgħix fil-faqar. Għaliex huwa mandu huwa jiddependi fuq dan il-klab il, il, il, il li għandu fil-Belġu. Fil Grazzi sew tal-li fakkartna dwar il-regola Bosman. Is-Sur Mendes ma jisab xawnek. Is-Sur Kreisman, inti taf dinna dall entużjażmu dwar il-futbol? Fil-qosor, President, grazzi tas-sew naħseb illi ta' min jindirizza dan il-kwistjoni. Din ser ikonna namluwa, l-lum qabela għada ser ikonna dibattitu dwar il-lob tal-azzart fuq l-internet u kif jiġu affettwati l-qdiet tal-isport. Hemm kwistjoni marbuta ma' liċenzji per eżempju. Irridu nindirizzaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà meta nindirizzaw dan is-suġġett. Jekk l-istati membri jiksbu aktar flus mill-lob tal-azzart fuq l-internet huwa fidejhom li amministraw dawn il-flus kont is-sussidjarjetà. Jekk nara pajjiżi pereżempju il-flus mis-sistema tal-lottu ma tmurx ma jmorrux għand l-organizzazzjonijiet professjonali imma minna jibbenefikaw l-sport lokali u mhux l-sport professjonali. L-impressjoni tiegħi hija li hawnhekk aħna edin niddiskutu aktar minn 200 emenda li il-qofol tagħhom huwa illi l-Komissjoni flimkien ma l-Istati membri iridu jipproteġu id-drittijiet tal-awtur, drittijiet tal-proprjetà intellettwali tan-nies konċernati. Biex l-oriġinaturi kun jistgħu jibbenefikaw l-Istati membri irridu jindirizzaw dan il-punt, ma naħsibx li hemm differenzi ta' opinjoni kbar hawnhekk jekk naraw dak li diġà diskutejna u dak illi ġi propost naħseb illi jagħmel sens. Grazzi. L-Onorevoli Ruler. Umbat l-Onorevoli Fox. Thank you, Chairman l honorable Fox, grazzi President. Jien qed nitkellem fissem l-Onorevoli McClarkin li hija xedew ta' dan ir-rapport fissem il-grupp tiegħi u hija li jina nagħmel ftit tal-kummenti. Nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Koħola tal-opinjoni, la bosta opinjoni tagħha Kompetenza tal-Unjoni Ewropea fl-isport skont artiklu 165 ta' trattat għandu jkun dwar li nejnu l-isport lokali jizviluppaw ninkoraġġixxu l-volontira fl-isport ma jridx foka biss fl-opinjoni tagħna fuq l-isport tal-elit. Is-Sinra McClarkin taqbel illi l-lob tal-azzar tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għal finanzi tal-isport iżda hija ma temmenx il-proposta f'paragrafu 3 hija soluzzjoni pratika biex inħarsu il-kumpaniji tal-ob tal-azzart leġittimi. Għanna mħasba wkoll dwar differenza li qed issir bejn l-sport sinjuri u l-sports foqra biex ngħidu hekk. Aħna ma nemnux il-mekkanizmu ta' solidarjetà finanzjarja huwa strument ġust għall-sport kollu. Nixtieq ngħid, min ser jiġġudika x'inhu sport sinjur u x'inhu sport fqir u min ser jiddeċiedi kif jintefqu il-flejes. ximis issa xi aġenzija tal-isport tal Ewropew u mbagħad nitfawha f'xi post imbiet fl-Unjoni Ewropea jkun hemm ħafna personal budget kbir kun nistgħu nagħtuhom salarji kbar u nagħtuhom ilkoll il-pensjonijiet. Jina naħseb illi hawnhekk il-kura hija għarm il-problema, l-kura li qed tiġi proposta. L-sur tarabella nixtieq ngħid li nasmaj dak li inti dwar il-problemi tal-gerijiet tal-futbol u l-ittimijiet tal-futbol idaħ li kollum verżjonijiet ġodda kull xar. Istaħna aħna bħala leġislaturi irridu naraw x'inhu importanti u x'inhu frivolu. Um, Jiena naħseb illi nqodu ngħidu l-timiet tal-futbol meta eh, joħorġu l-gerijiet naħseb li ħaġa frivola. Li tixtri l-ger tal-futbol li tifel tiegħek hija sabiħa ma mijiex ħtieġa fil-ħajja u l-Unjoni Ewropea għandha affarijiet ħafna iktar importanti minn dawn. U għalhekk irridu nifokaw fuq il-kwistjonijiet il-kbar. Ejjew nibdew bil-kwistjonijiet il-kbar, is-sinra Meklar kien ma taħsibx il-beħ tal-biljetti għal avvenimenti sportivi għandu jaqa taħt direttiva ta' servizzi. Aħna konxi mill-intenzjoni dwar l-intenzjoni ta' rapporter u nissimpatizzaw magħha iżda aħna nemnu illi l-konsegwenzi jagħmlu ħsara lil klabs tal-isport iż-żar illi jistgħu joffru l-biljetti tagħhom lill-ispettaturi lokali. U għalhekk nixtiequ nirringrazzjaw Sinra Koħol għal-ħidma tagħha dwar dan u aħna wkoll dal-waqt ser nirresqu l-emendi tagħna. Grazzi President. il-Sinjora Xalemoza u il-Sinjora Lokegard. Onorevoli Xalemoza. Grazzi, President. Fil-qosor, nishtiq ngħid illi dan huwa bosta rapport tajjeb minnant is-Sinjura Korħola dwar punt A aħna rridu nisħu illi l-aspetti soċjali, mhux biss dwar l-aspetti soċjali tal-isport, imma wkoll dwar l-aspetti marbuta mas-saħħa, mod partikolari għall-isports lokali. Dan jista' jtejjeb is-sitwazzjoni tas-saħħa taż-żgħażagħ. Dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-lob tal-azzard fuq l-internet. Naħseb li f'dan ir-rapport instab il-bilanċ tajjeb, u għalhekk nista' nappoġġa il-lingwaġġ li hawn hawnhekk bejn wieħed u ieħor. Grazzi tassew. Kellem li jmiss. L-Onorevoli Lockigard, Grazie, President. Nishtiq nibda billi ngħid illi jiena mhux qed nitkellem bħala membru tal komitat imko imma bħala membru tal-Kumitat tal-Kultura fejn aħna tkellimna dwar dan is-suġġett. Jiena ma rrix naqra x'inhu mal-proposti individwali li saru hawnhekk, imma nixtieq nirringrazzja lis-Sinjora Korħola naqbel ma' l-Onorevoli Charles de Moza li l-aspetti marbuta mas-saħħa huma importanti għanna xi riżultati ta' riċerka eċċellenti illi juru kemm importanti l-esport għall-ekonomija tas-saħħa. Għal dik ir-raġuni biss naħseb illi ta' min nikkonsidraw dan ir-rapport. Nixtieq ukoll nitlob il-kumitat biex forsi mhux issa maktar tard għandu jkun konxu mill-interess tal-isport għaliex l-istrateġija fl-istrateġija 2020 l-isport huwa qasam importanti ħafna. Għaw noqos moħra f'dan il-Parlament illi ma jridux illi l-isport ikunu parti mill-oqsma ta' kompetenza tagħna. Jonk la jridu jidajfu xi ftit mill-importanza tal-isport. Aħna għandna nkunu konxi mill-importanza politika u mill-opportunità li għandu l-Parlament biex jisħaq u jagħti spinta lill-istrateġija 2020 Nista' nixtieq nitlob lil dan il-kumitat biex jindirizza dan id-dibattitu u din hija xi ħaġa li jiena stess nappoġġa. grazzi. X'għad ieħor jixtieq jagħti il-kontributi tiegħu? Jekk le jiena nixtieq nistieden il-kummissjoni u Sur Velaska biex jitkellem dwar xi kummenti li kellna mill-membri u mbagħad titkellem ir-rapporter biex tagħlaq. Lew qed l-Onorevoli Velaska. Grazie ħafna. Darmi l-opportunità di intervenire qui. Grazie għafet għalli di opportunità. Niskellem kif għattinti jina responsabli mill-ħarra tal sports, kif ukoll eh, il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Kultura, waħna għandna il xogħol illi Inħarsu lejn din il-politika tal-sports l-artiklu 105 li għandu ma mal-isport u jħars lejn proposti tal-armonizzazzjoni ehm, possibbli fuq dan suġġett. Il-qasam ta' dan ta' din komunikazzjoni li jisimma l-iżviluppi ta' komunikazzjoni Ewropea tal-isport ippruvajna Naffrontaw dan fenomenu tal sports billi jindalu fissedin il-kompetenza ġdida, diffikultà illi rajna matul id-diskussjoni li kellna u li juri perfettament id-diffikultajiet li għanna u għal-fat li huwa diffiċli ħafna fl-isport jihet jissapara ħaġa minn oħra. Huwa faċli ħafna illi dak li kun jgħetem il-fukaw biss fuq tip ta' sport wieħed eh, mill-grassroots sport per eżempju. Problema hi illi meta wieħed jieħu miżuri fuq il-grassroots sport ikun qiegħed nitkellem fuq l-sports professjonali u l-sports qed jelimina l-sports professjonali u dan xorta jaffettwa grassroots sport, ġifir importanti li l-miżuri li qed tipproponi l f'dan il-qasam ikunu miżuri illi huma bbażati fuq dal-artiklu ma kif għadin naraw hawnhekk. Hemm tipi oħra ta' mizuru ta' regolamentazzjoni tista' fuq livell tal-Unjoni Ewropea foqsma oħra illi xorta u kol għadin jaffetwaw il-mod kif jiġi regolatu finanzjat l-sport. Rajna unek il-direttiva ta' servizzi per eżempju u għaffajt li għandhom xjaqsmu mal-protezzjoni ta' drittijiet tal-dritt intellettuali. Ta għanna u koll kustjoni tal-finanzjament tal-isport, u situazzjoni tal lotterija Nazzjonali f'dak li għandu xieqsam mal-finanzjament tal-isport. Iġifiri, ipermettu li najt illi. L-elementi li hemm f'dan il-proġett, dan l-opinjoni tal dan il-Kumitat Parlamentari, jaffettwaw ukoll dawk il-kustanijiet li ma regolati fil-qasam ta' su intern u dawn l-elementi li jissemmaw hawnhekk bħal pereżempju il-kwistjonament ta' finanzjament tal-grassroots sport huma elementi illi ħasbu ħafna l kommissjoni aħna qegħdin nistennew issa riżultati ta' dan l-istudju li qegħdin nissemmu hawnhekk u li nittamaw jista' jkun importanti wkoll sabiex juri u jservi ta' bażi għal deċiżjonijiet futuri fuq is-solidarjetà u l-mekkaniżmu ta' solidarjetà li qed jiġi propost. Kien interessanti ħafna, kien dibattitu interessanti ħafna nixtieq nisħu fuq il komunikazzjoni huwa importanti li jkun hemm solidarjetà bejn il-grassroots sport u l Eh, l-sport professjonali dan mux qegħdin ngħiduh bess aħna ma kell organizzazzjonijiet kbar, UEFA, FIFA, eh, l-Olimpjadi. Ġifieri importanti li jkun hemm dan il-mekkaniżmu ta' solidarjetà illi jgħid illi il-flus illi jagħmel il-sport professjonali jgħin sabiex jiżviluppa anki tipi ta' sport oħra. Importanti din is-solidarjetà, ġifri aħna naqblu mija fil-mija għalhekk nistiednu illi jkun hemm komunikazzjoni sabiex tkompli tiġi żviluppata dan il-mekkaniżmu ta' solidarjetà. Dan l-aspett ta' komunikazzjoni għandu x'jaqsmu wkoll ma' dak li għandu x'jaqsam ma' pereżempju televiżjoni, is-salvagwardja tal-fondi wkoll. Illi jistgħu jispiċċaw fil-qasam tal-isport permezz ta' per eżempju lotterji internazzjonali, nazzjonali anzi, etc. Fuq issa kwistjoni li għadin ġajmu għawnek dwar il-lop online. Kif tafu hemm proċess parallel għaddej fuq dan il-lop online hemm green paper u koll fuq da suġġett u u da proċess ta' kommissjoni iwassal għal studju analizi għal aktar azzjoni tista' tittieħed fil-futur f'dan il-qasam huwa qasam importanti ħafna aħna interessana wkoll inkunu l-opinjoni ta' dan il-kumitat parlamentari dwar dan. Imbagħad għandna l-IPRs ukoll illi semmejna qabel. U fuq il-kustjoni speċifika tal- tal-beħ tal-biljetti ta' tħul li għanna f'punt ħamsa unek jiena nixtinajt id-dinja ħaġa illi ma tħanix fija b'ma speċifiku fil-komunikazzjoni tagħna ma hija ħaġa tajba li intom qegħdin tqajmu dan il-punt sabiex tiġbduna l-attenzjoni ma kien għamlu segwitu ta' dan il-punt biex forsi anki jispiċċa fil-opinjoni finali ta' dan il-punt kumitat parlamentari. Dana kollox minna għaj, eh, President, jek għalkom xin mistoqsi, ovvijament, l istin l-ġiba. Grazie tassew, tal-fema tijak u tal fakkarna dwar kompetenzi ġodda tal-Komissjoni minħabba Trattat tal-Lisbona u għalek dan il-rapport jisir aktar importanti jistabilixxu xifti tal-periferiji madwar dan il-rapport. Il-rapporter Nishtiq nirringrazzjakom tal-kommenti tajbin tagħkom. Jiena naħseb li ser insibu bilanċ tajjeb u riżultat tajjeb dan il-proċess. Nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni inti spjegajt għaliex aħna irdu nitkellmu dwar sport, sinjuru sport fir u għalix irridu namlu pont bejnietom. Jiena naqbel il-kwistjonijiet marbuta mas-saħħa ma rridux ninsewu meta nitkellmu dwar l-isport. Iżda, din l-opinjoni fl fihdan imko. Aħna il-limitajnija biss għad-dimensjoni ekonomika fl-isport. Nafu li il- Is-saħħa voluta u kolonek, hawnhekk imma fis-sens aktar ġenerali. Dwar il-timetable, l-iskadenza biex E, biex tibatu l-emendi it-2 ta' settembru fl-10 ta' filgħodu. L-eżami tal-emendi 19 e, ta' settembru u aħna ser nivvotaw dwar dan fih dan imko fl-istess jum fit-19. Fil-Kumitat dwar il-Kultura dan ser jiġi votat fil-bidu ta' Ottubru. Raba jew il ħames Ottubru. Grazzi tassu. Grazzi. Naħseb ser tirċivi għemend interessanti ħafna u jena nishtiq ringrazzja l membri u l-shadows tal-kontribut tagħhom. Nalqu x-xogħol tagħna ta' dalodu xtieq nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni, niskuża ruħi għal bidu diffiċli li kena, ma suppost il-problemi kollha huma solvuti, issa se nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta ta' nofsenar nofsinhar illum stess u se nkunu qed inqisu żewġ rapporti ta' sew importanti flimkien ma' elementi tagħhom dwar il-vetturi agrikoltura u forestrija u l-vetturi b'żewġ roti u bitlet roti u kwadriċikli Nisa perqan li niltaqgħu il-lejla u Nixtieqilkom l-ikla tajba u narakom fit-tlieta. Grazzi tassew.